Uh, I think we ought to get started. Uh, mela Nistaw nibdew. Aħna bdinna kemm xejn il-ħin u issa ser ngħaddu għal voti. Il-ħin għal kemm ħanibdew issa fid-disa. Le le le tajt il-President dik kienet biss ċajta mhux vera mhux vera ħanżommu mal-aġenda. Jiena ħsibt li eh, rrid intikom qata żgħira. Però madanakollu nistgħu nibdew bl-ewwel punt fuq l-aġenda u l-voti sorta se jkunu fil-11 The first item on the agenda is uh, Ms. L-ewwel punt fuq l agenda għandna l-rapport ta' Sinimra Figueiredo fuq il- il-rwol ta' tħul ta' flus minimu bil-ġlida tagħna kontra l-faqar u l-promozzjoni ta' soċjetà inklużiva fl-Ewropa. Muito obrigada, Sra. Eh, President. Grazie tas, Signora President. Fil-fat f'din is-sala stess aħna kellna skambju ta' viżjonijiet mal-kummissarju dibattitu li diġà ġi eh, ġaħarisna fid-dettal fuq il-qasam tal-faqar, jidher li li din għandha tkun waħda mis-suġġetti prinċipali fil-qasam fil-qalba tax-xogħol tagħna u dan għaliex. Aħna qegħdin ngħixu s-sena Ewropea fil-ġlida tagħna kontra il-faqar. U għalhekk f'dan il-kuntest wieħed irid jifhem li l-Parlament jaraf u jagħti attenzjoni partikolari għal din il-problema, il-problema tal-faqar. Barra minn hekk li il-figuri donnom qed ikunu aktar olin, aktar allarmanti u s-sitwazzjonijiet ta' faqar, ta' disprament, ċrimux mhux biss li wieħed jiftaqar ħabba il-nqas ta' xogħol ħabba n-nisa jew it-tfal jew l-anzjani. Il-popolazzjoni donna qiegħda titwessa u b'rapidità. Ir-rabta u ir-rapport li jiena qed nindirizza lilkom hawnhekk ħadd spunti mill-analiżi tas-sitwazzjoni ta' ċifri l-aktar reċenti, figuri l-aktar reċenti. Ir-rapport għalhekk huwa bbażat fuq eh, ċifri ta' l-Eurostas fi jannar ta' din is-sena li jagħmlu referenza għal dħul reġistrat fl-aħħar tal-2008. Naturalment dan jizbilanċja u jawweċ l-avvenimenti ta' situazzjoni prinċipali għaliex kif konta danajt il-kondizjoniet ekonomiċi soċjali minħabba l-kriżi finanzjarja marru għall-ar. Għalhekk nistgħu ngħidu li x'aktarx is-sitwazzjoni lum il-ġurnata hija għar minn meta nqabluha ma' dawn il-figuri, ma' dawn iċ-ċifri għaliex diġà jirrappreżentaw sitwazzjoni pjuttost kritika għaliex l-17 fil-mija tal-ċittadini eh, tal-Unjoni Ewropea ta' 27 stat membru jiexu bitħul inferjuri ta' dak li huwa il-limitu tal-faqar, il-level ta' faqar. L-indikatur ta' riskju ta' faqar huwa oli ħafna. Dan jgħot għal grupp ta' 85,000 persuna li f'sas-sena l-oħra kienu għedin jgħixu fuq il-livell ta' faqar, ġifri livell aktar oli fl-2010 għalhekk dan sa naraw meta se nirċievu ċifri aġġornati rigward is-sitwazzjoni preżenti. E ċifri juru li moċar li mill-2000, mis-sena 2000 l-istrateġija tal-Lisbona, is-sitwazzjoni marret tal-lar. U fil-fatt din l-istrateġija kienet edaturi li tiffavorixxi s-sitwazzjoni li wieħed joħroġ mill-faqar. Madana kollu l-istrateġija tal-Lisbona Il-percentaċ ta' persuni li jiexu taħt il-livell ta' faqar zdidet b-2%. Mod partikolari, il situazzjoni saret għar fil-kwistjoni ta' tfal tal-minorenni fil-waqt li il-qasam ta' faqar f'dan il-grupp huwa ta' 20% li kważi jilħaq 30% f'ċertu pajjiżi, per eżempju fil-Rumanija, fil-26 fil-Bulgarija, fil 26 fil bulgarija fil fil bulgarija 25 fl-Estonja, 24 fl-Ispanja, 23 fil-Greċja, l-Polonja, etc. etc. L-aktar livelli baxxi instabu fi Danimarka 9% u fil-Finlandja. Eh, Meta fuq is sitwazzjoni tal-faqar, aħna nagħmlu referenza għas sitwazzjonijiet ta' qabel ġifiri għat trasferiment soċjali. Jekk aħna nikkonsidraw is-sitwazzjoni qabel dawn it-trasferimenti, istampa tkun iktar waħda drammatika. Madana kollu minkejja trasferimenti soċjali ir-riskju. Anzi, l-kelima tiskuża riħu qabel dawn it-trasferimenti soċjali, ir-riskju ta' faqar bejn it-tfal kien ta' 33% fost l-anzjani 30% u fost in-nisa 26%. Dawn huma il-gruppi tal-popolazzjoni li huma l-aktar mill-quta mill-faqar. Pero hemm sitwazzjoni oħra li tħassibna tassew huma dawk tal-impjegati f'qar. Ħaddima f'qar. In-numru ġifri ta' xogħol prekarju, nies li għandhom xogħol prekarju f'dan iż-żmien, jew situazzjoni ta' xogħol atipiku ta' dħul verament ħażin dan din il-qasam qed ikompli jiżdied. Skont l-Eurostat fiħdan l-Unjoni Ewropea l-ħaddiema fqar huma ta' 8% u hawnhekk qed nagħmel referenza għal ħaddiema li bidħul tagħhom ma jilħqux il-livell li jaqbżu l-faqar, pero fċertu pajjiżi oħrajn dan il-livellu aktar fil pajjiż l-ar pajis fl-ewra stat jgħid li dan dan il-qasam jilħaq fil-mija. u dan huwa ta' tħassib kbir. Għalhekk nistgħu nikkonsidraw ukoll il-ċifri tal-Eurostat li huma relattivi għal ehm, ċaħda mill-affarijiet materjali. Skont l-istudji tal-Eurostat, nistaw naraw eżattament x'inhi l perċentwal tal-popolazzjoni li ma ix kapaċi li per eżempju s-saħħan id-dar tagħhom jew inkella jikkonsmaw u jiklu ikel jiklu platt ikel kuljum. Anki dawn iċ-ċifri fil-fatt huma ramanti ħafna, speċjalment f'ċertu pajjiżi. Mhux ħanatikom id-dettalji kollha għaliex dawn tistgħu tarawhom fil-rapport tiegħi stess, għalhekk il-kollegi tistgħu jistgħu jarawhom. Barra minn hekk, B'din introduzzjoni jina xtaqt eh, nindika li ma kienet il-bazi minn fejn jina bdejt, minn fejn tlaqt, sabiex bekk u ma jkunu issa jistaw jaraw is-serjeta u il-lan eh, ta' riċerka tijaj. Fl-isfond ta' din is-sitwazzjoni jidher ċar li huwa neċessarju li nindaħlu, li nindaħlu permezz ta' miżuri diversi, differenti minn xulxin. Il-ġlida kontra il-faqar fil-fat għanda tkompli fuq livelli differenti permezz ta' interventi differenti. Dan għaliex il-faqar fiħin nifsu huwa fenomenu li għandu ħafna angoli differenti. Jina per eżempju sissa tkellimt mod esklusiv fuq it-tħul fuq il-flus. Żewġ każijiet biss semmejt iċ-ċaħda mill-affarijiet materjali jew ċaħda mill-servizzi jew ġid, però il-faqar huwa fenomenu aktar wiesa per eżempju iħaddan fih il-ċaħda servizzi tas-saħħa, għall-edukazzjoni, għall-assistenza soċjali, l-ġustizzja. Il-faqar hija sinonimu wkoll għal diffikultà biex wieħed ikollu aċċess għall edukazzjoni, ġifiri il-faqar huwa fenomenu li għandu ħafna uċuħ differenti u jipreċudika il-parteċipazzjoni anki demokratika, il-possibilità li il ma jkunu jistaw jorganizzaw ruhom feħdan eh, l-impriża tagħhom jew l-industrija jew li jeħilsu mill-biża li juru talbit tagħhom il-ħtiġijiet tagħhom jew inkella eh, jirrapportaw l-affarijiet li qed jolqtuhom. Dan din hija sitwazzjoni f'ħafna stati membri għalhekk il-faqar titiġi eh, affrontata fuq perspettivi perspettivi differenti. Din hija nota tiegħi preliminari preliminari qabel ma nidħol fid dettall tas-suġġett preċiż li jiena ħadd ħsieb. Jiġifieri paga minima għaliex hawnhekk qed nitkellmu li paga minima mhix biss intervent speċifiku preċis li qed jimmira biex jiġġielet wieħed mill-aspetti l-aktar gravi tal-faqar li xorta waħda mhux tkun kapaċi taffronta il-faqar kollu kemm u l-faqar wiesa għaliex ovvjament wieħed irid jieħu mezzi juża mezzi differenti biex jolqot u jeleb din il-fenomenu tal-faqar. Irridu wkoll intejbu l-kondizzjonijiet ta' xogħol, irridu ntejbu l-aċċess għal l-aċċess tal-pensjoni sabiex bek min ħadem permezz ħadem għal ħajtu kollu għandu dritt tal-pensjoni kun jista' jgħix ċertu dinjità u sakemm eh, dan ma joħroġ b'mod ċar u xiġri f'pajjiżi differenti, rridu naraw eżattament x'inhu jseħħ bil-pensjonanti. Għalhekk wieħed irrid eh, jara li jkun hemm aċċess universali minħat ta' ċedadini f'dak li għandu xi sama edukazzjoni, saħħa u assistenza soċjali, eċċetra, eċetera. Issa, x'inhu l-kuntest tal-paga minima? Mela, diġa eżempi interessanti ħafna li juru li f'ħafna stati membri fiħdan l-Unjoni Ewropea, għalmenu fċertu setturi, hemm il-paga minima. Anki mhux forsi f'kull qasam wieħed qed jara l-ħtieġa li jgarantixxa jgarantixxi li l-kull ċittadin paga minima jew għal ħajja dinjetuża, però jeżistu pajjiżi oħra, stati membri oħrajn li affaċċaw din il-ħtieġa u bl-istrument tal- paga minima għandhom l-intenzjoni li jindaħlu b'mod b'mod qawwi u jiġġieldu l-ġida tal-faqar. Dan jindika li jekk l-istati membri kollha jieħdu din l-istess inizjattiva sitwazzjoni tal-faqar tirriżulta eh, li titnaqqas il-faqar. Dan kollu juri li l-Unjoni Ewropea għalhekk għandha jkollu paga minima sabiex tat il-possibilità li ċittadini biex jgħixu b'mod adegwat. Din jeħtieġa li jiena naħseb għandna eh, niddiskutu f'dan il-kumitat tafu li hemm limiti fil-prezentazzjoni ta' rapporti u għalhekk jiena ma kellix il-possibilità li noqgħod intawwal u nagħmel ndaħal ħafna proposti il-limitaj ruħi għal dawk eh, li ġew introdotti fir-rapport tiegħi u li jindirizzaw ċertu aspetti ta' dan il-fenomenu. Madana kollu bil-kontribut tal-kollegi u permezz ta' l-appoċ tiegħi il-fatt li jiena semmejt proposti oħri li bla dubju jiena diġà xsib ħsieb ma stajtx nippreżenta f'din l-ewwel fażi tal- tal proċess parlamentari naħseb li irridu noħolqu rapport li tista eh, titħadda minn bosta membri tal-Parlament. Irrid li dan ix-xogħol tagħna jimmira F'dan din id-direzzjoni naħseb li għatanna ħafna lok fejn aħna nkun nistgħu noħolqu konsens. nista' nerġa' nirrepeti mill-ġdid li ma xtaqx nżomma l-analiżi nżomm nżomm l-analiżi tiegħi ma' deskrizzjoni waħda limitata ta' dan il-fenomenu. Provajt inwessa kemm stajt f'dan ir-rapport, però fl-istess waqt nixtieq nkun naf x'inhi rrida politika li tħeġġeġ il-kollegi tiegħi. Għandna ċans inwessaw din id-definizzjoni tal-faqar u għalhekk għall-istrumenti biex aħna nkunu nistgħu innaqsuha forsi mhux waqt l-ewwel fażi fejn jiena biss ippreżentajt numru ta' proposti, pero forsi fit-tieni fażi aħna rridu nippruvaw noħolqu dokument li jippermetti l-Parlament biex ja ikollu dibattitu wisa fuq il-faqar li jippermetti li ibidlu xi affarijiet speċjalment f'din is-sena li hija dedikata li ġlida kontra l-faqar. Grazzi. Yes, thank you. Uh, thanks very much, Mrs. Figueredo. Si tassis, Signor Figueredo, jina naħseb li dan huwa rapport eccellenti, jina fil-fatt xedew rapporter mill-grupp tiegħi, però l-ewwel punt kien paragrafu F. Inti inti ma tistax tgħid lin-nisa huma riskju ta' povertà, però nixtieq nixtieq ningludi gruppi oħrajn, per eżempju persuni b'diżabilità, għaliex persuni b'diżabilità u l-anzjani huma b'mod disproporzjonat affettwatu ħafna drabi isaf isofru daqs kemm ibatu n-nisa speċjalment meta qabla ma' oqs oħra, nista' nilqaw wkoll paragraf 5 il-talba għal tip ta' inizjattiva tista' tgħin l-istati membri biex ifasslu ċertu skemi ta' dħul ta' pagi sabiex jien il-faqar. Inti jgħat li din irid ikun hemm inizjattiva. Jien għandi idea differenti fuq xi jista' jkun da kollu. Pero jekk inti tista' tgħidilna daqsxejn iktar x'inhi l-idea tiegħek meta tikkonkludi bir-rimarki tiegħek wara li kulħadd ikun tkellem. Imbagħad għal darba paragrafu seba'. Inti għamilta ċara kif in-nies qegħdin jgħixu fil-faqar Di importanti għat-teħid ta' ġeġiżjoni, speċjalment meta aħna nitkellmu dwar il-faqar, meta nitkellmu dwar li wieħed jispiċċa bladar. Jiena ftit ilu għajt eh, konferenza dwar meta persuna tispiċċa bladar. Waħda mill-punti li ħarġet l-opinjoni tiegħi din id-diskussjoni li kellna hi li persuni bladar jkunu qed esklużi mit-teħid ta' deċiżjonijiet għal mod kif in-miżuri għandhom jittaħlu sabiex jgħinu lilhom infushom. ċifri dan huwa importanti ħafna, importanti li inkludu n-nies li jkunu huma affettwati mill kwistjonijiet ta' faqar, speċjalment fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet hemm ħafna organizzazzjonijiet, però hemm u ukoll organizzazzjonijiet individwali li jiena naf bijom u li nixtieq li jixtiequ jidħlu fil-proċess sħiħ naf li inti wkoll diġa' kellim tuħut minnhom. Jiena kuntenta ħafna bir-rapport kif inhu U ħankun qed nressaq numru ta' emendi, però kif diġà fir-rimarki tiegħi fil-bidu Jien naħseb li dan huwa rapport eċċellenti u vera u għamilt verament xogħol tajjeb. Ġifrina interessata ħafna li nisma' x'inhuma l-idejat tiegħek mod partikolari l-inizjattiva għall-istati membri speċjalment fuq il-paga minima. L-ewwel kelliem li għandna huwa hija Sinjura Grilling. Grazzi tassew Sinjura President u grazzi tassew Sinjura Figueiredo talli inti il-qajt dan is-suġġett tant importanti. U hemm ħafna punti li huma importanti hemmhekk ma nistgħux inħallu lin nies jaqgħu fil jiġu marġinalizzati fis-soċjetà. Aħna ta' bilħa għandna bżonn noħolqu rabta bejn il- kif ukoll ir-ritorn lura fis-suq fis-sens sens fi Franza aħna waqafna eh, paga minima għal dħul mill-ġdid fis-suq ta' xogħol, però din kienet parti tajba mill-formula. U n-nies irnexxielhom jiexu fuq din is-somma modesta għaliex fil-fatt dan l-ammont sa paga minima hija ftit, però hija diġà tejn lin-nies l lura d-dinjità tagħhom u dan ifisser li huma jikollom tip ta' arfin, anka forsi jirċivu xogħol aħjar mbagħad. Għandna kategoriji ta' nies li għandhom diffikultajiet kbir li biex jerġgħu jitlu lura fis-suq tax-xogħol. U Sinja President, jiena naħseb li aħna fil fatt semmejna dan il-punt fil-passat persuni b'dizabilità, persuni li, li, li aħna rridu naħdbu fuqhom għandhom bżonn assistenza soċjali u anki jkollhom għajnuna sabiex ikun jistgħu jgħixu d-dinjetà, ġifieri ir-ritorn lura fis-suq tax-xogħol huwa importanti anke pereżempju li jkollhom it-taħriġ, però mhux bil-metodi odma li konna nafu bihom. Ħafna drabi aħna nafu li In-nies imorru għal korsi ta' taħriġ, però ma jwassal ma jwaslu għamx għal xogħol ġdid għax ma jkunx hemm ħtieġa ta' dak ix-xogħol partikolari, ġifieri rridu naraw x'inhuma ma ħtiġijiet tas-suq ilhom il-ġurnata, però anke għal futur f'termini ta' x'inhuma jew x'ħajkunu xogħlijiet neċessari l qudiem Rridu naħsbu wkoll dwar l-anzjani. Anzjani ġvri nies li jkunu ħadmu tant eh, għal ħajjithom kollha mbagħad jilħu eh, l-età fejn ma jkunux jistgħu jkomplu jaħdmu u ma jkollu ma jkunux jistgħu jgħixu b'dinjità ġifiri meta jaslu fil-età eh, tal-irtirar jintesew. Mbagħad hemm ukoll ħaddiema foqra jiena konxja ta' sitwazzjonijiet fejn persuni mhux qegħdin jaħdmu għandhom ħafna benefiċċji soċjali u meta inti żżid kollox għandhom sitwazzjoni ħafna ħjar minn persuni li qegħdin fil-fatt jaħdmu. Ċfri, anki xogħlijiet bażiċi bagi verament ħażina. U din toħloq problemi problemi kbar fis soċjetà dawn ma problemi m'għandhomx kieku jeżistu, speċjalment meta niġu analiżi ta' sitwazzjoni dwar il-faqar ridu nħarsu wkoll persuni li għandhom ħafna dejn persuni li jiddispraw minħabba situazzjoni bħal dik, u allura importanti li naħsbu fihom dawn nies, anka speċjalment l-istituzzjoni tal-banek jew dawn l-istituzzjoni li jiselfu li jiselfu il-flus lin nies minn arma jħarsu lejn l abilita ta' dawn in-nies biex iħallsu lura s-self tagħhom. Mbagħad dawn il-persuni laqas biss ikollhom biex iħallsu is-self li jkunu ħadu mbagħad jispiċċaw jitilfu kollox. Allura irridu naħsbu dwar il-kawzi reali tas-soċjetà il-kawzi tal-faqar fis soċjetà tagħna. Ċifri, grazzi tassew u grazzi tal-ersaq dawn l-emendi. Grazzi tassew. Is-Sinja Ġin. Grazzi li nixtieq ningrazzja r-rapporter għax-xogħol tagħha, nixtieq naqbel ukoll ma' numru ta' kummenti li diġà saru hawnhekk f'termini mo partikolari ta' l-inklużjoni fit proċess ta' teħi ta' deċiżjonijiet fil-fatt dan huwa punt importanti u prinċipali. Dan huwa wieħed mir-ruoli li l-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali għandhom ikollhom u ikun interessanti li jekk dan il-kumitat f'xi ċertu stadju jara kemm daw il-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali jinvolvu lil dawk li qegħdin jesperjenzaw il-faqar jew ma involuti fil- jew affettwati mid-deċiżjonijiet li għet jieħu. Jien għandi żewġ punti li nixtieq naffronta kemm xejn f'dan ir-rapport. Dan għaliex jiena naħseb li sirna konxi li hemm ċertu pajjiżi li fejn anke jekk aħna tinħarsu li livelli ta' benefiċċji issa jkunx sigurta soċjali u pensjoni u persuni b'diżabilità, però ta' sikwi dawn il-benefiċċji ta' stat ikunu fuq livell li jżommu li nies fil-povertà. Ċiri mhux qegħdin livell ta' ta' għajnuna ta' assistenza. Ġifri naraw kif l-istati membri ifasslu livelli tagħhom. U wieħed mill fat xinu ma l-fatturi li jieħdu konsiderazzjoni, ġifri l-indikaturi kif qalet fil-fatt is-Sinjura Figueiredo ma' importanti ħafna. Sabiex bekk aħna ma nkunux qegħdin nitkellmu dwar il-ġrida kontra l-faqar u nassikuraw li ħafna nies jibqgħu fil-faqar Wieħed mill-fatturi li wieħed jitkellem dwar eh, il-noqqas li naqsu il qabza bejn in-nies l-aktar onja n-nies l-aktar fqar. Ir-riċerka uriet li importanti ħafna, speċjalment il-koeżjoni soċjali u l-effett li din qed ikollha fuq is-soċjetà b'mod ġenerali. Ċri din ukoll hija xi ħaġa li tista' tkun utli għalina biex nesplorawha kemm xi aktar anki punt li għajjimna aktar il-qoddim, anki fil-plenarja, il-kondizjonajiet il soċjali li jippermettu anki eh, ċertu qtuħ fil-livelli ta' pensjoni u ċertu ta' benefiċċji li normalment iċ-ċittadini u l-persuni jkunu qed jiserħu fuqhom. Anka elementi ta' transazzjonijiet ġri minn benefiċċji għal xogħol kif dawn jgħinu lin-nies jerġgħu jitlu lura fis-suq tax-xogħol. Jien konvinta li dan dan għandu jinsaf fil-rapport f'dan ir-rapport, però xorta waħda importanti f'dan il komit għal dan il-kumitat. Għalhekk jiena naħseb li il-qalba prinċipali tar-rapport hija tajba u aħna ser nkunu tinrasqu ċertu amendi nixtieq ukoll interessata li nesplora l-kwistjoni dwar li huma l-miżuri konkreti li qed insemmu hawnhekk. Aħna tkellimna wkoll dwar il-possibilità li ndaħlu għafas direttiva fuq il-paga minima kif ukoll idejat oħra. Forsi tkun ideja wkoll utli jekk nagħmlu xi ħaġa aktar speċifika aktar milli talba ġenerali għal ċertu miżuri. Naħseb tkun interessanti jekk nkunux nistgħu nilħu ftejn hemmhekk. Grazzi. Grazzi, Sur Koferati. Grazie Presidente. Il lavoro della Grazie. Nifraħ lill-relatur għax l eċċellenti li għamlet. Jiena naħseb li dan huwa suġġett importanti ħafna. Anki jekk u suġġett ukoll li l-Ewropa qed tagħtih l-attenzjoni kollha tagħha din is-sena u importanti wkoll li jkun hemm qafas analitiku wiesa' bil bir-referenzi kollha li jkunu eh, appoġġati minn argumenti u eh, data illi ir-relatur eh, tatna wkoll kieku nistaw inkomplu, nsaħħuh u nimlewħ dan il-qafas tkun ħaġa tajba, pero diġam il-punt ta' tluq u hija biċċa xogħol organizzata tajjeb ħafna naħseb illi wkoll illi kull wieħed waħda minna jaħdem biex ifassal proposti, jidentifika proposti preċiżi, possibilment anki proposti dettaljati għaliex kif eh, qed nistgħu naraw mill-data li għandna f'qudiemna il-fenomenu tal-faqar huwa wieħed wiesa b'ħafna aspetti differenti. Għalhekk hija ħaġa ovvja li m'hemmx strument wieħed li jista' jsolvi il-problema kollha kemm hija u inkella jagħmel tajjeb għall-effetti ta' din il-problema. Irridu infittxu, nippruvaw kemm jista' jkun li nużaw l-istrumenti kollha u naddattaw l-istrumenti biex eh, napplikawhom bl-aħjar mod possibbli biex uh, kemm jista' jkun eh, nċeknu, nxekklu l-effetti ta' dan il-fenomenu. L-Onorevoli Figueredo minn dak li qaltinna jider ċar li il-problemi li fir rigward ta' l-età, l-ikbar problemi li għanna fl-Ewropa, hemm it-tfal u l-adolescenti żgħażagħ minn banda u l-anzjani minn naħa l-oħra. Ovvjament, f'dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet ma nistgħux nużaw l-istess strument bżonn li nsibu soluzzjonijiet differenti separati jiena naħseb li fir-rigward tal-minuri il-punt ta' riferiment l-iktar importanti jista' tista' tkun il-familja fil-waqt li għall-anzjani huma ma fil-fatt il-politiki soċjali dak li jorbot dawn iż-żewġ estremitajiet flimkien u li jiena personalment inqis li huwa importanti ħafna huwa dak illi jissejjaħ il-tħul minimu li fil-pajjiżi tal-Ewropa u għandu definizzjonijiet differenti li huma differenti ħafna minn pajjiż għal ieħor. Jiena nitlob lill onorevoli Figueredo li kemm jista' jkun possibbli tista' tam tħejji tabella li turi ċar il-differenzi bejn it-tħul minimu illi eh, japplikaw fl-Ewropa U naħseb illi irridu naħdmu ħafna fuq dan l-istrument bħala element ta' rabta bejn il-politiki li jappoġġaw il-familji u l-politiki soċjali illi jappoġġaw u jgħinu lill-anzjani. Fil- fil-intermedju l-kondizjonijiet huma differenti, l-kondizjonijiet differenti skont il-persuni, hemm persuni illi jaħdmu iva imma għandhom tħul illi xorta iħallihom fqar dan il-fenomenu fl-modi ma kienx jeżisti fil parti tad-dinja. Qabel dak min kien jaħdem kien kellu dħul deċenti, illum dan m'għadux il-każ. Għalhekk irridu nikkonċentraw il-ħidma tagħna illum madwar il-sujġett ta' dħul minimu. U dan xi jfisser għal kull pajjiż differenti u l-inċentivi li l-Unjoni Ewropea tista' eh, tħejji eh, u li dan se jiswa ħafna flus Aħna maħniex qed nitkellmu dwar soldi hawnhekk. Għalhekk hemm bżonn illi il-proposti jridu jkunu akkumpanjati b'xi tip ta' evalwazzjoni ta' natura makroekonomika f'dak li rigwarda l-ispejjeż. Imma jiena personalment konvint illi din hija it-triq illi it-triq ewlenija li rridu aħna nimxu fuqa biex ninkludu il-dawk illi qegħdin fuq il-marġni jew inkella qegħdin anki imħollija barra l-kollox esklużi mill-soċjetà. Hawnhekk f'din il-parti tad-dinja fejn id-differenzi bejn it dħul minn pajjiż għal ieħor huma eh, differenti ħafna hemm bżonn li namlu l-għażla illi tassew din is-sena tkun sena ta' ġlieda kontra il-faqar Aħna nistgħu naħdmu tajjeb flimkien hemm disponibilità kbira għaliex fuq suġġett ta' dan it-tip naħseb illi m'għandux ikun hemm eh, approċċi differenti skont il-politika ta' kull grupp politiku. Dan huwa għan li hu importanti ħafna li hemm bżonn illi nimxu flimkien mingħajr ebda xkiel biex naslu biex niksbu riżultati li jkunu pożittivi u li jkunu taġġi taċ ċittadini. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Grants. Grazzi ħafna, jina wkoll irrit nisħa illi dan huwa rapport importanti ħafna u jina kontenta illi qed niddiskutu dan is-suġġett ehm, kważi flimkien ma' diskussjoni fuq l-istrateġija tal-2020. Eh, fis-sitxu li ġejjin hemm bżonn li l-Presidenza Belġjana tkun qawwija wkoll għaliex huma jridu joħorġu jfasslu deċiżjoni tal-Kunsill fuq it-tħul minimu u jkun importanti ħafna illi dawn ikomplu b'dan ix-xogħol biex nilħqu dan il-għan. Il-punt essenzjali huwa li eh, nifmu wkoll kif il-pajjiżi differenti iħejju l-indikaturi l-livell ta' tħul minimu minn banda u jkun interessanti ħafna illi naraw ir-rabta bejn il- tħul minimu u il-salarju minimu fil-pajizi differenti għalix eh, rridu nkunu naraw ukoll x'inhuma l-fatturi motivanti li wieħed jażel eh, xi tip ta' xogħol partikolari naħseb illi f'ċerti pajjiżi hemm differenza żgħira ħafna u din hija xi ħaġa li għandna niddiskutuha wkoll biex ikollna idea ġenerali ta' x'inhu jiġri dwar il-punti differenti jiena ma, ma konċ insemmi ċerti pajjiżi li għandhom l-iktar tħul baxx jew l-iktar tħul oli għaliex xek ikun hemm tabella li turi dawn id-differenzi tkun uh, iktar kompluta mill-li kieku uh, nidentifikaw ftit pajjiżi li tista' tkun mbagħad xi ħaġa delikata iżejjed. Fil-punt ġe mbagħad nitkellmu dwar il-gruppi zvantagġati, persuni li għandhom disabilità, l-immigranti, eccetera, u li kollhom aċċess għal xogħol ta' kwalità tajba. Jiena naħseb illi ehm, f'ċerti pajjiżi m'hemmx xogħol ta' kwalità għolja, imma pjuttost eh, hemm bżonn li dawn in-nies jingħataw menu xogħol deċenti. Fil-punt ke qed nitkellmu dwar koeżjoni ekonomika u soċjali ma naħseb illi koeżjoni territorjali hija importanti wkoll hija parti mill-politika ta' koeżjoni eh, dwar kif aħna se ntaffu dawn id-differenzi territorjali. Naħseb illi ikun utli wkoll illi nisħu iktar il-rabta bejn il-faqar u diskriminazzjoni f'ħafna pajjiżi din hija realtà hemm rabta reali bejn dawn iż-żewġ affarijiet. daqsek u jena tassew kontenta il qed niddiskutu dan ir-rapport hawnhekk illum. Grazzi is-Sur Dirden. Sur Dirden? Daden. Grazzi ħafna, Sinjura President. Signora Rapporter, jina ninaqat eh, mal-kollegi tija junajt li dan huwa rapport illi joġobni ħafna l-prezentazzjoni li għamilt hija bażi tajba wkoll ta' ħidma tagħna fuq suġġett importanti ħafna. U fil-fatt jina marriċ noqgħod nirrepeti dawk li diġa qalu l-oħrajn qabli kollegi tal-grupp tiegħi stess, imma xorta għandi xi tliet kummenti xnamil jiena naħseb li dan ir-rapport fil- premessi ja jisemmi x'inhuma il riski tal-faqar mod partikolari eh, f'ċerti oqsma tal-popolazzjoni iż żazax l-anzjani. U l-importanza illi dawn ikollhom uh, aċċess għas-suq tax-xogħol dan huwa importanti mhux biss għalihom, imma ukoll biex wieħed ikun jista' jiffinanza il-sigurtà soċjali biex ikun hemm ukoll armonija soċjali semmejt ukoll is-sitwazzjoni ta' faqar fost in-nisa, riski li hemm eh, fost dan il-grupp il-riski eh, fost eh, gruppi fil-popolazzjoni iktar vulnerabli illi issemmew diġa minn kollegi oħrajn. Nisħaq ukoll fuq l-importanti ta' ċerti elementi li inti semmejt fil-premessi wkoll bħal pereżempju ir-rwol ta' sistemi ta' protezzjoni soċjali, servizzi pubbliċi ta' kwalità, l-importanza ta' xogħol deċenti, dawn huma kollha elementi illi irridu ninsistu fuqhom meta nitkellmu fuq il-faqar. U anki il- E, għandu jina ta' priorità fuq livell tal-Unjoni Ewropea um, u makroekonomiku u koll. Bħala suġġerimenti u propju mbagħad dwar il-korp il korp il tal rapport tijak, tiegħek, il-qalba tiegħu. Meta Inti semmi l-anijiet illi rridu nilħqu biex innaqsu il-faqar inti tirreferi għall-istrateġija tal-2020 u il-fat illi irridu nirdoppjaw il-għan illi naddu minn 20 miljon għal 40 miljon jina nispera u nittama illi għanna forsi nsemmu u koll il-perċentwali il illi f'kull pajjiż hemm għan li jrid jintlaħaq lil-lin mill-lan globali li hu qed jisemma fir-rapport. Huwa ambizzjuż illi wieħed jgħid iridu nilħqu 40 miljun eh, diġa ma tkunx ħaġa zaħira eh, eh, jekk nilħqu 20 miljun. Dan huwa elementi li rrid tinsemmih Umbat meta inti tamel appella l-inizjattivi minnaħa tal-Kummissjoni, naħseb illi dan, jis, din il dan il-paragrafu jista jissaxħaħ jiġi preċizzat u nisħ u u najdu illi dan irridu jkunu inizjattivi vinkolanti kemm jista' jkun fuq l-istati membri dan u element ieħor fl-opinjoni tiegħi importanti. U fl-ħarnet najt illi Kollox ma kollox dan ir-rapport jati l-importanza xirqa għal eh, l-importanza ta' tħul minimu fil-ġlieda kontra il-faqar, imma dan huwa aspet li naħseb jista' koll jissaxħax għaliex huwa propju wieħed mill-elementi essenzjali il-tħul uh, eh, minimu huwa importanti fil-ġlieda kontra il-faqar u forsi minn eh, Eh, f'din l-ewwel verżjoni tar-rapport ma, ma, ma joħroġ daqshekk ċar. Naħseb illi eh, emenda se issaħħaħ dan l-importanza illi jagħti dan ir-rapport lil dan l-element essenzjali ta' tħul minimu. Jiena lest illi naħdem miegħek sinjura uh, biex nfasslu emenda f'dan ir-rigward. Grazzi. Sir Handel. Signora Gruni u Signora Lambert għalu li f'din id-diskussjoni kollha element importanti ħafna huwa propju kif il-persuni jistaw waħedhom joħorġu mill-faqar u qalu li fil-fatt uh, jeżistu limiti massimi illi Eh, iġellu l-nis għant għom milli jibqaw jiexu eh, fuq il-benefiċi soċjali minn flok ma joħorġu jaħdmu. Naħseb illi ikun zbal minna ħatana illi nieħdu approċ illi ċerti nara l-medja x'tikteb fuq dawn l-affarijiet fejn jissuġġerixxu illi il-benefiċċji soċjali huma molin wisq. Naħseb illi meta naħdmu fuq dan ir-rapport irridu niffokaw fuq il-fatt illi mish kwestjoni tal-benefiċċji soċjali jien wisq, imma li is-salarji fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea tant huma baxxi illi kważi n-nies iħossu illi ma jaqblilhomx joħorġu jaħdmu qed jiġu eh, offruti salarji illi ma jippermettux il dak li jkun illi kollu għejxien xieraq. U naħseb illi dan huwa punt illi tqajjem li huwa importanti ħafna, imma hemm fatturi ieħor ukoll hemm studji ġodda li juru illi għal persuni illi huma qiegħda jew qed jgħixu fil-faqar forsi daw ma, ma jkollhom ebda ħajra illi joħorġu jaħdmu minħabba t-taxxa u l-kontribuzzjonijiet soċjali li jitnaqsulhom mis-salarju u dan ifisser illi id-dħul tagħhom ikun iktar baxx milli kieku jirċievu benefiċċji soċjali. Għal daqstant il-kwestjoni tal-salarju minimu u aspettiħor li rjaħna rridu isuħ. Dak li l-istati membri jistaw jagħmlu biex il-persuni jagħmlu din il-qabża mill-dipendenza fuq benefiċċji soċjali u joħorġu għax jaħdmu. Ridu namluha possibbli biex il-persuni tassew jerġgħu jintegraw ruħhom fis-suq tax-xogħol. Ridu nkunu ċari fuq li persuni li huma qiegħda jew qed ifittxu x-xogħol fl-Ewropa Eh, illi għal dawn hemm ftit wis opportunitajiet ma tantx hemm xogħol disponibbli. Id-diskussjoni illi qed ikonna hawnhekk fuq il-dħul minimu, eċetera, eh, se twassalna parti biss mitri, jiġifieri s-suq tax-xogħol kollu kemm hu irid jiġi indirizzat jekk aħna se nsolvu dil problema. Is-sur Kevin student se jkun ma irrid ikun naf ukoll jekk saru xi studji fuq il-faqar u dan fid-dawl tal-kriżi ekonomika li għaddejjin minna bħalissa. Grazzi il-Kummissjoni u l-Istati membri et eh, ila zommajnija fuq l-impatt tal-krizi fuq ċittadini fl-Istati membri u anki fid-dawl tal-faqar u il-riskju tal-faqar dan wasudu li għadu għaddej. Il-Komissarju spiega l-biraħ li hemm qatt ta' inizjattivi biex ikompli jissaħħaħ ix-xogħol f'dan ir-rigward sabiex ikun hemm monitoraġġ aħjar ta' din is-sitwazzjoni. Għattilkom li dan ix-xogħol għadu għaddej ħafna minnu diġà ġie publikat imma se jkun hemm affarijiet oħrajn li jkunu publikati minnaw u ftit ta' żmien ieħor. Signora Figueredo. Komment fil-qosor, jina naħseb illi dan id-dibattitu minn dak li intqal hemm għadd ta' proposti li qed jiġu prezentati u jiena nixtaq ngħid dan li ġej. Meta jiena fassalt il-premessi kelli f'moħħi proposta konkreta eh, għal kull waħda mill-premessi imma mbagħad ma kellix biżżejjed spazju biex nikteb din it-tweġiba konkreta. intentni dak li għadna ftit ilu. Kif se niġġieldu biex neqirdu il-faqar fost il-ħaddima illi huma foqra dinja kategorija li qiegħda tikber kif se niġġieldu kontra l-faqar ta' dawn in-nies permezz e, e, ta' xogħol, garanzija ta' xogħol deċenti ta' drittijiet kif qalet is-Sinjura Gonz li qalet meta semmit xogħol deċenti. Veru li eh, fil-pajjiżi differenti xogħol ta' kwalità huwa definit mod differenti, imma jiena meta ngħid xogħol deċenti mfisser da. Nitkellmu dwar il-pajjiż tiegħi. Mhux biżejjed illi wieħed jagħti l ħaddiem salarju minimu din is-sitwazzjoni bħalissa tolqot 12% tal-popolazzjoni 12% tal-popolazzjoni e, e, jirċievi e, salarju minimu dan salarju minimu illi daħal issa fisseħ f'jannar. Fostom huma ħafna minnhom huma nisa, imma meta ngħidu xogħol deċenti iva, imma iż-żaża ma jistawx jaħdmu bħala staġer jew pala uh, eh, apprendisti jaħdmu xar, xarrejn, sitt xhur, sena, sentejn mingħajr ma jieħdu xejn mingħajr ma jingħataw salarju. Uh, kultant ituhom pereżempju xi ħaġa tal-flus żgħira uh, biex ikunu jistgħu jħallsu l-ispejjeż tal-vjaġġi, eccetera. Ma, ma, imma ma jingħatawx salarju, din hija xi ħaġa mhux aċċettabbli Aħna bil-fors irridu nsibu soluzzjoni għal dil problema vera li hemm rapport speċifiku eh, li tindirizza din il-problema partikolari imma hemm bżonn naħseb illi insemmuha eh, dil problema fil-rapport u hemm ukoll bżonn illi in semmu dak ix-xogħol pereżempju fuq meta ta' żmien qasira illi il-persuni ma rridux u laqas qed ifittxuh u jagħtu u jirċievu eh, salarju illi ma jippermettilhomx joħorġu mill-faqar. Dan kwistjonijiet kollha rridu nindirizzawhom għaliex ix-xogħol prekarju li jagħti salarju baxx ħafna e dejjem jiżdied. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm paragrafu illi kopri kull wieħed minn dawn is-suġġetti. Jiena sista ma stajtx nagħmlu imma din ħsieb illi nagħmel dan u nitlob lajnuna tal tal-kollegi anki għal pensjonijiet. Il-pensjonijiet fil-pajizi tagħna, il-pensjonijiet minimi jridu jkunu indaqs għal-menu ugwali għal uh, salarju minimu sabiex dawn il-persuni ikollom garanzija illi jistgħu jgħixu b'mod deċenti. Anki dan irridu ninkluduħ fir-rapport. Jiena sissa dan għadni ma miltux, però se nagħmlu. Umbat um, il-punt illi għajjem l-onorevoli koferrati il-flus u dan insemmu kol il-persuni li għandhom disabilità dawn u kol eh, umma mill-quta minn din il-problema imma għarraġunijiet li il-kom diġa jiena ma stajċ nidħol f'wisq dettal. Jiena naħseb illi Meta nitkellmu dwar il-faqar, irridu nitkellmu dwar is-sitwazzjoni tal-persuni qiegħda li jridu jkollhom dħul deċenti u jridu jkollhom ukoll benefiċċji soċjali. Xogħol deċenti, xogħol ta' kwalità, sejħulu li tridu Umbat hemm ħaddiema oħrajn illi ma jistawx jidħlu fis-suq tax-xogħol jekk ma jkunux mejjuna pereżempju persuna li għandhom mart kroniku, persuni li għandhom diżabilità. Anki hemmhekk hemm bżonn illi nsibu miżuri konkreti biex intuhom daqqatit persuni per eżempju illi huma partikolarment vulnerabbli, persuni li għandhom diżabilità, irridu ngħinuhom sabiex dawn jaslu biex jiksbu eh, salarju minimu li jippermettilhom ħajja deċenti. Dan kollu jrid ikun inkluż fir-rapport għaliex id-dħul minimu eh, nistgħu naraħ minn ħafna perspettivi differenti. Umbat hemm il-kwistjoni ta' tħul minimu fuq livell Ewropew. Jien naħseb li rridu ngħidu li fuq livell Ewropew hemm bżonn li jkun hemm tħul minimu xira illi jkun adattat skont il-sitwazzjoni konkreta ma jistax ikun indaqs kullimkien għaliex is-sitwazzjonijiet mhumiex l-istess kullimkien. Imma forsi tista jista jkun hemm l-istess perċentwali tal-GDP ta' kull pajjiż jew inkella perċentwali partikolari ta' dħul minim ta' salarju minimu nazzjonali. Nistgħu naħdmuha ċertu mod biex ikun ikun hemm ġustizzja għal kulħadd din hija xi ħaġa li nistgħu niddiskutuha iktar fid-dettall. U mbagħad dwar il-flus Imma aħna kif nistgħu niggarantixxu li pajjiżi li qegħdin f'sitwazzjoni wera ħafna finanzjarja jistgħu ikollhom jirrofaw dawn il-flus. Hemmhekk jidħol il-prinċipju tal-koeżjoni ekonomika u soċjali u tas-solidarjetà. Hemm bżonn li jkun hemm il-possibilità eh, li jkun hemm eh, aċċess għal għal budget ukoll komunitarju imma qabel ma naslu ovvjament għal soluzzjoni bżonn li nisibu konsensus hawnhekk bejnietna għax inkella maħniex se nagħmlu iktar milli niktbu r-rapport u nieqfu hemmhekk. Jiena fl-ewwel fażi, fl-ewwel verżjoni ta' dan ir-rapport ma ktibx kollox għaliex l-ewwel rrit li nisma' eh, x'kien se joħroġ minn dan id-dibattitu. Jekk dan il-kumitat huwa lest illi jagħmel progress, mela allura nistgħu nittolbu lill kummissjoni biex toħroġ b'direttiva skont dawn il-prinċipji, però hemm bżonn illi jkun hemm appoġġ qawwi hawnhekk appoġġ qawwi għal dawn il-prinċipji li eh, huma dawk li għadni kif kellimtkom fuqhom. Jekk dan l-appoġġ ma, ma, ma nsibuħx din is-sena dedikata l ġlieda kontra l-faqar tgħaddi u s-sitwazzjoni għal persuni li qed jgħixu fil-faqar jibqgħu fejn huma, jibqgħu ibati. Għaxar snin ilu konna qed ngħidu li aħna ridna neqirdu l-faqar hawn aħna 10 snin wara u għaw iktar nies li huma foqra llum milli kien hemm 10 snin ilu u din hija xi ħaġa li lili vera tweġġani. U issa rridu nkunu wkoll realistiċi. Din hija deċiżjoni li rridu nieħdu hawnhekk f'dan il-kumitat, deċiżjoni qawwija ta' kollaborazzjoni qawwija fostna lkoll sabiex nimxu l-qudiem. Mhux bizzejiet illi l-Kummissjoni tiġi tajdinna illi mill-bidu tal-din il kriżi qegħdin għaddejjin bl-istudji biex jaraw x'inhuma l-konsegwenzi fil-pajjiżi differenti għaliex l-aħħar statistika li ġiet ippubblikata hija proprju dik li għandna qudiemna llum. Jiena ma xejn iktar minn da, barra dawn. Ġifir l-istudji illi saru l-analiżi li saret fuq il-faqar Ija, u ma dawn huma kollha stat statistiċi odma li imorru lura l-2007 u ma jirriflettux ir-realtà li qegħdin ngħixu llum. Għal daqsant naħseb sinċerament illi hemm bżonn illi l-Kummissjoni tagħmel studji b'mod urġenti fuq is-sitwazzjoni tal-lum fuq il-faqar li għaddejji minnu ħafna ċittadini Ewropej illum. Hija sitwazzjoni gravi ħafna Għalhekk jiena nisħaq u ninsisti fuq miżuri qawwijin, miżuri ta' solidarieta xuħut minnhom diġà semmejtomkom, semmejtomkom eh, hekk kif, kif ġew f'moħħi, pero jiena tassew qed norbot fuq il-kontribut tagħkom għaliex aħna biss jekk naħdmu flimkien nistgħu nagħmlu passi l qudiem Grazzi. Nixtieq kom li l-iskadenza hija tal-5 ta' Mejju għat fassil tal-emendi jgħalġma diħla għanna l-ewel ta' ġunju, dibattitu għall-emendi 24 ta' ġunju l-adozzjoni u dan kollu ser jiġi diskus fil-plenarja ta' ottubru. U nittamaw li nlaħqu kollox sal-17 ta' ottubru li għal-jum internazjonali għal-tneħħija tal-faqar. Issa rapport ta' l-Onorevoli Christensen, il-remunerazzjoni tad diretturi tal-kumpaniji kwotati u l-politika ta' remunerazzjoni fis-settur tas-servizzi finanzjarji hekk jogħġbok. Ah, Aħna hawnhekk għandna rapport dwar il-politika ta' remunerazzjoni fis-settur tas servizzi finanzjarji Dan huwa rapport addizzjonali għal rapport liħor, dan huwa rapport f'inizjattiva propja. Pala puntatlu kolli ngħid illi rapport nifassal mis-sur kadrawi huwa rapport tajjeb ħafna u jinkludi bosta punti li aħna diskutejna fil-kumitat tagħna. Dan juri kemm importanti li jkollna perspettiva ġenerali tar-rimunerazzjoni. L-idea hija li jrid ikun hemm entità supervizorja jew ta' monitoraġġ illi din trid tkun qed taħdem mod transkonfinali. Wallek rapport huwa tajjeb, imma hemm maġni għal titjib u fil-kumitat tagħna aħna kellna maġġoranza favur li jitneħew l-stock options bħala parti mill-politika ta' remunerazzjoni. Lekon ma jriċ illi jasal sa dan il-punt. Imma aħna rajna li kien kontribut tajjeb ħafna għal-kriżi finanzjarja permezz ta' riskju li ma kienx meħtieġ. Jiena favur illi aħna nwaffqu l-stock options. U affarijiet simili fil-komponent varjabbli tal-remunerazzjoni. Aħna irridu nraznu dan l-aġir. Ovvjament aħna ma nistgħux neħilsu minn kull tip ta' sistemi ta' bonuses. Iżda, jiena naħseb li l-punt ewlieni huwa illi aħna irdu nikkalkula namlu kalkoli tal-sistemi tal-bonus fuq medda twila ta' żmien u neħtieġu klawżola fejn il-flus ikunu jistaw jittieħdu lura jekk dan ikun meħtieġ din xi ħaġa li jiena nitolbu għal bosta żmien. Jina u kod nissuġġerixxi li jkun hemm salarju li jiġi mwaqqaf minn entitajiet interni li jkunu indipendenti. Għaliex jekk dan ma jsirx ser ikun hemm aġir ta' riskju zejiet li forsi jista' jiġi appoġġjat. F'dak għandu xaqsam is-salarju fis-settur finanzjarju rajna li l-kumpaniji kwotati fil borza salarju kien oli iżejjed u kien sproporzjonat u jiffoka biss fuq profitti fuq medda qasira ta' żmien. Dan wassal għal modelli riskjużi ta' negozju illi ġew sviluppati. U dan jista' iwassal biex minn ifadda l-flus eh, jitlef l-istess flusu. U koll li kunem persuni li jitilfu il-postijiet tax xogħol tagħhom. Aħna rridu niżguraw illi din il-kriżi li rajna ma tarġax issir fil-ġejjeni. Jien nsab ħerqana diskussjoni tagħna u naħseb li aħna ser jirnexxinna noħorġu b'dokument tajjeb ħafna. Grazzi. Mawx xator li xtej jitkellem u allura jiena naħseb li kulħadd qabel ma dak li inti qed tipproponi forsi hemm min ser jipprova jemenda fi stadju eh, aktar tard, imma jidher li bħalissa dan mhux il-każ. L-iskadenza hija s-sitta ta' Mejju din id-darba f'nofsinhar dak kollha e, mir-Renju Unit jafu li din data importanti għaliex hemm elezzjoni ġenerali dakinhar il-konsiderazzjoni għall-elementi hija l-ewwel ta' Ġunju u l-adozzjoni f'kuntatt tal-impjiegi huwa tnejn ta' Ġunju. Mbagħad 22 ta' Ġunju ser ikun hemm l-adozzjoni mill-Kumitat Ewlieni li huwa dak tal-ekon. U din sejra tiġi diskussa fil-plenarja f'Lulju. Bekk Ntemmu dan il-punt u nagħdu l-punt li jmiss li huwa il-rezoluzzjoni tiegħi, il-mistoqsija orali tiegħi dwar il-kura għal perjodu twil ta' żmien għall-anzjani. Din hija inizjattiva li niddeċidejt illi nieħu xi ta' żmien ilu għal bosta raġunijiet l-aktar minħabba għaliex jina nemmen illi il-kura l perjodu twil ta' żmien trid ikolla post importanti fuq l-aġenda tagħna. Kif tafu għandna soċjetà li qed tixjih Irdu naraw x'nu mal-kussjonijiet ewlenin l-isfidi li dan kollu jqajjem. Kenna rapporti fuq bidli demografiċi, kenna rapport ta' Thomas Mann, eh, għadu ġej dan ir-rapport u jina kont qed naħdem ma' Thomas fuq bosta kwistjonijiet. Issa fuq il-mistoqsija orali, paragrafu wieħed, jiena staqsejt il-Kummissjoni xi rwol taħseb li jista' jkollha fit-twaqqif u t-tixrid tal-aktar prattika mod ġenerali, tal-aqwa prattika. Jiena tal-opinjoni l-Kummissjoni tista' tagħmel aktar f'dak li għandu x'jaqsam it-tixrid tal-aħjar prattika. Paragrafu 2 jiena xtaqsejt x'tista' tagħtina l-Kummissjoni dak li għandu x'jaqsam l-attamwiet fost l-anzjani fil-jinsabu f'kura li huma l-aktar dovuti għal malnutrizzjoni u dehidrazzjoni. Jiena din nixtieq nara li tiġi elenkata pajjiż wara pajjiż jekk hemm possibilità li dan isir nafu li fir Unit għandna bosta mwiet illi iseħħu minħabba l-malnutrizzjoni u deidrazzjoni. Uħut minnom dawn ikunu f'isptarijiet ta' kura, f'nursing homes, uħut minnom fidjar djar tagħhom stess. F'paragrafu tlieta jiena qed nara nitkellem dwar l-ordnijiet għannon irxu xtar Din hija tajba f'dak li sam il-hospice movement imma dawn l-ordnijiet ta' non ir-ristar u ġejjin minn hemmhekk. Hemm personi eh, persuni illi jiġu ikollhom marda terminali u ovvjament din hija xi ħaġa differenti. Hawnhekk il-mewt tkun inefetabbli u ovvjament dawn l-ordnijiet jagħtu kontribut sensibli għal dan. Iżda jekk dawn jintużaw f'ċirkostanzi oħra, jien eh, wis nibża li dawn l-ordnijiet ta' do not resuscitate hemmhekk il-persuni ma jkunux jafu jieħdu ħsiebhom, ħsieb tagħhom stess. Naf li f'xi pajjiżi dawn l-ordnijiet ma jistaw jaqblu dwarhom il-qraba. Iżda fil-liġi dan ma jistax issir, u l tabib irid jiffirmhom. Xi każijiet il-qraba kolom wis poter biex huma jiddeċidu jekk dawn l-ordnijiet jistgħu jitpoġġew fuq il-fall ta' xi ħadd. U għalhekk din hija xi ħaġa li jiena nemmen li aħna rridu nittrattawha mill-qrib l-iktar dwar l-artikolu 2 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. ħaġa li aħna rridu poġġuha fil-quċċata tal-leġenda u rridu niddiskutu dwar b'mod politiku għaliex maħniex nitkellmu dwar dan biżejjed. Jina naf li minħabba nuqqasijiet finanzjarji f'bosta stati membri il-beżat tiegħi huma l-iftarijiet fin-nursing homes. Mod transkonfinali huwa aktar faċli illi ngħidu l kwalità ta' livell ta' xin ta' xaħat mhix tajba biżejjed. U għalhekk hija faċli biex xi ħadd ma jkomplix għaddej pajtu. U għalhekk jien għandi ħafna beżat marbuta ma' dan U naħseb li wasal il-ħin li aħna nitkellmu dwar dawn il-kwistjonijiet. Paragrafu 4. Jiena tkellim dwar l-abbuż, abbuż mill-anzjani. Ftaqsejt il-Kummissjoni biex tgħidilna x'tip ta' xogħol hija għamlet f'dan il-qasam. Naf li hemm eh, bosta ħidmiet ġej mill-programm Defni. Jien nixtieq nara eżempji ta' eh, l-aħjar prattika mill-istati membri. Aħna merdux nifintaw l affariet mill-ġdid hemm pajjiżi li qed jagħmlu eh, xogħol tajjeb biex huma jevitaw li jkun hemm abbuż fuq l-anzjani jekk dan issir f'nursing homes jew inkella eh, f'isptarijiet. Nafu li l-abbuż għandu bosta forom dan mhuwiex abbuż fiżiku biss jew psikoloġiku. Jista' jkun ukoll abbuż finanzjarju. Paragrafu 5 jitkellem dwar kummissjoni u l-opinjoni tagħha dwar kodiċi ta' kondotta li jkun jgħod tal-Unjoni Ewropea kollha li jkun jiddelinja linji gwida u eżiti ta' servizzi minimi għall-loti tal-kura fit-tul. Issa biex ngħaddi għall bosta riżoluzzjoni li ma nistax ipoġġuha fl-istess waqt ma l-aġenda li xem xi problemi proċedurali imma ovvjament id-dibattitu huwa ser isir fl-istess ħin. Jiena f'paragrafu 2 għamilt punt illi fir-Renju Unit Mux biss fir renjonit ma fosta stati membri għaluli, jien għandi esperienza mir renjonit ma jina għalek sħat fuq renjonit, kienem tnaqis ta' dispozizjoni ta' tobba li jaħdmu mal-anzjani. Ovvjament, l-anzjani jgħidu l-om mandek smart, inti għed tisjieħ, u huma ma jiġux dan konsiderazzjoni hemm xi problemi speċifiċi u huma marbuta mad-diskriminazzjoni eh, fuq l-anzjani. Per eżempju, l-marda ta' dimensja hija kas partikolari, ħafna mid-dimensja issi meta persona jkollha dimensja jiġu informati l-qraba biss hemm trattamenti għad dimensja jekk it-trattamenti jingħataw eh, fi stadju bikri jista' jiġi evitat li din tigrava. Jiena qed nipprova nara x'inhi l-aħjar prassi mill-istati membri fejn jingħataw ċertu trattamenti u f'xi stati membri oħra ma jingħatawx dawn it-trattamenti. Paragrafu 4 jitkellem dwar Green Paper dwar l-abbuż fuq l-anzjani. Din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni tagħta importanza fil-passat iżda Għalet illi ser sir konferenza dwar l-abbus fuq l-anzjani. Jena nishtiq nara Green Paper, għalix meta eh, tkellimt ma kollegi minn eh, partiti differenti, minn stati, membri differenti. ħafna mill-abbus fuq l-anzjani. Et eh, ikun ħafna abbus fuq l-anzjani mod transkonfinali. Kifet jena f'punt numru 5 tal-mistoqsija orali. Paragrafu 5 jitkellem dwar il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni. Aħna il-koll nafu dwaru dan. Kien ta' suċċess da' kemm naħsbu li kien, jina naħseb li ma rridux inwarbuh dan il-metodu. Eh, speċjalment fil-qasam soċjali, għaliex forsi f'xi oqs moħra jista' jkun punt ta' diskussjoni, ma fil-qasam soċjali rridu nsaħħuh, irridu nagħmluh tal-imwot li dan ikun jista' jaħdem tajjeb, jiena naħseb illi jista' jaħdem dan il-metodu jista' jaħdem jekk aħna għandna rrieda illi inħadmuh. Kif qedtilkom hemm ħafna eżempji tal-aħjar prassi. Jien mhux qed ngħid li għandna bżonn ta' leġislazzjoni ġodda f'dan l-qosma, ma qed ngħid kif nistgħu nitalmu minn għand u kif nistgħu nwaffqu nistabilixxu din l-aħjar prassi għaliex jekk aħna ma nagħmluhiex id-dispożizzjonijiet għal kura fit-tul għall anzjani ser ikunu servizzi Cinderella pal ma huma bosta servizzi oħra fil-dak li xaqsam il-kura tas-saħħa. Dawn huma nies illi ilhom jiġu marġinati mis-soċjetà. U għalek, jiena għat nixtieq nitkellem dwar l-inizjattiva biex nresqu dan il-punt il-fuq fuq l-agenda. U nittama li fis-snin li ġejjin aħna nkunu nistgħu naħdmu dwar kodiċi ta' kondotta l-istati membri kollha dwar dawn il-kwistjonijiet kollha marbuta mal-kura fit-tura l-anzjani. Biex din isseħ u tkun xi ħaġa li ssir realtà biex meta l-anzjani jkunu waslu lejn l-aħħar ta' ħajjithom ma jiġu sempliċement imwarba mis-soċjetà u injorati. Grazzi tassew, issa s-Sinjora Figueredo u mbagħad l-Onorevoli Lambert. Grazzi President. tassew, Signor President Dan is-suġġett huwa marbut mal-prospettiva importanti tal-ġlieda kontra il-faqar. Għandu d-dimensjoni ewlenija tiegħu, infatti huwa fost l-anzjani illi aħna insibu numru qoli ħafna ta' persuni illi jgħixu taħt il-livell massimu tal-faqar minħabba l-pensjonijiet baxxi, minħabba prestazzjoni soċjali baxxa u situazzjoni oħra ta' zvantaġġ illi bħal dejjem jolqtu lin-nisa l-iktar. Issa f'dan il-kuntest hemm nota pożittiva marbuta man-nisa għaliex it-tul ta' żmien ta' kemm jgħixu in-nisa hija akbar minn dik, hija aktar minn dik tan-nisa. Issa aħna ma rridux inżidu biss il-prestazzjoni soċjali kif qed qabel meta jiena tkellimt dwar ir-rapport tiegħi, imma neħtieġu titjib ta' servizzi pubbliċi illi jitwafqu mod speċjali għall-anzjani. Huma il-persuni anzjani u il persuni anzjani u l minorenni illi għandhom l-iktar livell, illi nsabu fl-iktar livell ta' faqaroli. li dawn in-nies jettiġilhom kura speċjali, kuri speċjali. Għaliex għaliex huma ma jistawx eh, jistru jew ħalsu għal ċertu kuri speċjali. F'xi pajjiżi servizzi ta' sigurtà soċjali mhumiex biżejjed biex jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-anzjani. U għalek dan iwassal għal għada li diġa tkellmet dwar l-onorevoli Lin u jien naqbel perfettament mal-analizi illi għamlet. Jina nisħaq li anka f'dan il-qasam huwa meħtieġ illi aħna nirċievu informazzjoni dettaljata. Jien diġà kont qed ngħid illa illum ma nafux x'ġara fl-aħħar sena fil-pajjiżi tagħna. Nafu illi l qada soċjali marret għallar b'mod partikolari fost l-anzjani, fost il-minorenni. Huma l-iktar qegħdin isofru. Iżda aħna neħtieġu statistika aktar preċiża jiena nixtieq nifirilkom eh, nifirħilkom għal din l-inizjattiva illi jintaħat, Sinjora President, għaliex din hija marbuta wkoll mal-ġlieda tagħna kontra il-faqar u l-eskużjoni soċjali. L-anzjani m'għandhomx biss għada ta' faqar relativa, imma huma jgħixu f'għada ta' faqar assoluta, f'għada ta' miżerja. din twassalhom biex ma jkunu jinsabu f'sitwazzjoni paradossali pal pereżempju dik ta' ordnijiet għannon irxu xtar. Għalix intervent pal dan jeħtieġlu ammont ta' flus li l-anzjani ma jkunux jistaw jifilħu jħalsu u din hija xaġa intollerabli fiħdan l-Unjoni Ewropea. Dan huwa r-riżultat eh, li aħna jkonna minħabba illi hemm sigurtà soċjali li mhijiex biżejjed. Jena naqbel ukoll ma' din l-inizjattiva. Jiena nifraħ il daw kollha illi adottawa. Għaliex fl-aħħar ser jena tawna xi tiktar risposti. probabilment ser ikonna nadottaw inizjattiva simili li hija marbuta din id-darba mal-minorenni. L-istatistika li kont qed nitkellem dwarhom jidher li huma li hija statistika ta' tħassib dwar il-sitwazzjoni ta' tfal u l-adolescenti fl-Unjoni Ewropea u għalhekk diġà minn issa qed nipproponi illi jkun hemm inizjattiva bħal din li nittama li jkunu nistgħu niddiskutuha fil-laqgħa tal-koordinaturi. Mistoqsija orali marbuta mal-minorenni illi tkun eżatt bħal il-mistoqsija orali marbuta ma' dik illi qed tiġi preżentata hawnhekk dwar il-kura fit-tura l-anzjani. Grazzi tassew. Aħna nilqaw il-mistoqsija orali u r-rezoluzzjoni wkoll. Jina naħseb illi frabta ma dak li qalet is-Sinra Figueredo, jina minix konvinta illi din hija marbuta b'mod neċessarju mal-faqar, għal-kem hija marbuta mal-kwalità tal-ħajja. Naħseb li parti minna hija dwar l-attitudni l-approċċ soċjali U għalek jina naħseb illi il-referenza dwar il-proposta trattamentu għali għawnek għanda importanza li dan huwa element ta' diskriminazzjoni. Jina naħseb li din huwa marbuta, marbuta wkoll ma' l-iżolament. Jekk nis jitħal f'sitwazzjoni fejn ħatmu qed e, kollu interess fil-benessri fil-welfare tagħhom mela l-ura iwa huma isur isiru vulnerabbli għaliex ħadd mod juħsibum. Jiena naħseb li nistgħu nfasslu bost emendi imma waħda għandha tkun dwar id-dimensjoni tal-inklużjoni soċjali. Jiena wkoll interessata eh, fil-metodu ta' koordinazzjoni u hawnhekk l-inklużjoni soċjali, id-dimensjoni tal-inklużjoni soċjali tista' tidħol tajjeb. Jiena qed nħares ukoll il-mekkaniżmu il mekanizmi ta' supervizjoni fejn l-anzjani jekk ma jkunux fidjar ta' kura jew nkella fidjarhom stess. Jien nixtieq nara kif jaħdem dan il-mekkaniżmu kemm kemm il-darba jsir dan l-eżerċizzju biex ma, ma nkunux ninsabu għal darba f'sitwazzjoni fejn eh, ħadd ma jmur jara djar tal-kura għal bosta monti ta' żmien. Jien għandi mistoqsija orali dwar punt wieħed fejn aħna qegħdin nitkellmu dwar it-titjib tat-taħriġ għal professjonisti. Dan jinkludi assistenza l-assistenti għal-kura tal-anzjani, il-care assistance, għaliex xi ħadd fil-passat semma l-irdun tejbu t-taħriġ tagħhom. U fejn jinsabu daw b'mod soċjali, tip ta' xogħol, tip ta' pożizzjoni soċjali għandu. Għaliex dan spiss naraw bħala xogħol li mandu bżonn ta' taħriġ u li kull mara tista' tagħmel u għalhekk ma jnatellux il-pis illi huwa jistħoqlu. Jiena nappoġġa l-mistoqsija orali u anke il riżoluzzjoni naħseb li din hija inizjattiva tajba ħafna. Punt ieħor li semmit Sinjura Figueredo marbuta Mazzaza naħseb irdu naraw minnu l-aktar vulnerabbli dawk illi spiss ikunu jinsabu taħt kura, forsi xi ħaġa li nistgħu nidiskutuwa fi stadju aktar tard, grazzi. Grazzi l-Afrikans jiena nixtieq nappoġġa l-mistoqsija orali u riżoluzzjoni jiena naħseb illi din hija xi ħaġa tassew importanti u importanti illi l izlin ħadmet f'dan il-qasam. Jiena naqbel ma l-mistoqsija orali u rezoluzzjoni. Jiena għandi mistoqsija waħda. Ikun meħtieġ jekk aħna din impoġġuha eh, fi sfera akbar, f'kuntest akbar u mhux biss frabta mal-faqar. u anke dwar dak li għandu xaqsam il-kura eh, komunitarja u l-aċċess għall kura komunitarja għalix nafu li l-anzjani spiss jipreferu illi jibqaw jiexu ġodarum fil-komunitajiet sakjem huma eh, jibqaw jirċivu xi tip ta' servizz li għamla possibbli biex huma jibqaw ġodarum. Umbat, jekk ma jkunx hemm mod ieħor kif qed jista' jipprovdi servizz il-kura fit-tul għal-anzjani tkun is-soluzzjoni. U għalhekk irid naraw jekk irdux nistabbilixxu xi rekwiżiti minimi, xi standards minimi. Il-proposta l-oħra illi għandi aħna jedna illi l-2011 ser tkun is-sena Ewropea għal Active Aging u is-Solidarjetà Internazzjonali. Sa fejn fin dan huwa xi ħaġa dan huwa riskju li mhux ser iseħħ. Jiena naħseb li dan nistgħu npoġġu f'kuntest akbar u jkun opportunità kbira għalina jekk aħna kun nistgħu niddiskutu din il-kwistjoni f'aktar dettall. L-active aging hija xi ħaġa illi tista' e, tixpruna l-ħtieġa għal kura tal-anzjani, kura fit-tul rridu nifmu dawn il-problemi kif nistgħu nevitaw kif insolvu għom, ma jnaħseb li jkun meħtieġ li aħna nsemmu dawn l-aspetti wkoll jekk intom taqblu. Apart il-kodiċi tal-kondotta li huwa tassew importanti, jiena wkoll nixtieq insemmi il-standards ta' kwalità minimi fuq livell Ewropew. min jista jħuħsib din it-tip ta' istituzzjoni, x'tip ta' taħriġ hemm bżonn, x'inhu huma l istenders minimi fost l-oħrajn. Tkun ħaġa siwja li konna perspettiva ġenerali fuq livell Ewropew, grazzi tassew. Grazzi, jekk ħadd ma jixtieq jitkellem jiena ser inwieġeb għal dawn il-kwistjonijiet. Sinra Figueredo għandek raġuni titkellem dwar is-sistemi ta' sigurtà soċjali, jiena naħseb li ġin għandha raġun ukoll din mhix marbuta b'mod partikolari mal-faqar imma hija marbuta kif qed inti mal-problemi finanzjarji f'xi stati membri. Jiena naħseb illi eh, huwa ta' interess li issa naraw liema eh, servizzi ser eh, ikun hemm disponibbli u ser liema servizzi ser jitneħħew mill-istati membri. Dawn ser ikunu dawk marbuta mal-kura fit-tura l-anzjani Jiena fokajt l-aktar fuq il-kura fit-tul. L-iktar dwar in-nursing homes imma eh, semmejt ukoll fil-punt numru 4 u 5 ta' Rizoluzzjoni dwar l-anzjani li qegħdin jgħixu ġewwa darhom stess. Rdu naraw kif din is-sitwazzjoni tinsab lil hinn mill-frontieri tagħna għax jekk xi ħadd ikun jista' jibqa' f'daru bil-backup services disponibbli, allura dan huwa l-aħjar mod Ovvjament irid ikun hemm dawn is-servizzi ta' appoġġ li jkunu disponibbli. Imma f'xi stati membri dawn is-servizzi ta' appoġġ ma jkunux jinsabu hemmhekk u l-anzjani jispiċċaw eh, li huma ma jkunux jistgħu ikampaw. U għalhekk jitpoġġew f'dar tal-anzjani jew inkella eh, jintbatu l-isptar. U dawn jiġu jiswew aktar għal dak il pajjiż għaliex u ma jridu jiprovdu aktar kura fuq medda twila ta' żmien. U jiena naħseb li dawn il-kwistjonijiet irridu nlaħmuhom iktar, irridu nittrattawhom iktar. Iżda dan ir-rapport ser ikun qed jitratta ser ikun rapport illi ser jitratta dwar il-bidla demografika li huwa rapport ta' Sur Thomas Mann. Jina naħseb illi dawn il-kwistjonijiet nistgħu narawhom preżenti f'dak ir-rapport ukoll. Din ser nidiskutu fil-plenarja f'Settembru Mentri dan ser nitrattaw fl-Ulju, fil planarja tal-Ulju. Aħna dan istanet nippruvaw nisħu dwar dawn il kwistjonijiet dawn huwa approċ li ta' min jitrattaħ pass wara pass. Fl-Ulju għanna rezoluzzjoni, ba' f'Settembru se ikonna rapport dwar il-bidla demografika. U irridu nżommu dan il-punt fuq l agenda kemm jista' jkun. Il-punt li għamil dwar it-taħriġ eh, speċjalistiku iwa jiena semmejt il-professjonisti hemmhekk. Jiena naħseb illi billi semmejt il-professjonisti jider jisu jina qed neskludi il-carers, jina kelli f'moħi inkludi l carers Għalis jina naħseb illi dinja xaħġa importanti ħafna, il-carers huma professjonisti jridu jiġu trattati bħala professjonisti għaliex huma qegħdin jieħdu ħsieb l-iktar nies vulnerabbli fis-soċjetà l-anzjani jiena naf li t-taħriġ smuwis daqsek eh, tajjeb xi stati membri huma l-keres eh, narawhom bħala eh, xi ħadd li għandu l-istess pożizzjoni soċjali bħal dak illi għandu post tax-xogħol f'supermarket huwa l-istess ħaġa. Issa n-nies illi jaħdmu fid-djar tal-anzjan huma spiss liktar nies dedikati huma jaslu illi jagħmlu hekk flok jaħdmu paga minima eh, x'imkien ieħor. Jew inkella eżatt eh, kemm jaqalgħu ftit iktar mill-paga minima eh, ma x'imkien ieħor. imma jaslu illi jaħdmu fid-djar tal-anzjani naħseb huma x-xogħol tagħhom irid jiġi rikonoxxut, irid ikollhom standards ta' taħriġ xierqa u jekk nistgħu nfasslu xi emendi f'dan ir-rigward jiena nkun kuntenta ħafna jridu ngħidu li dan it-tip ta' xogħol dan it-tip ta' impjieg irid jiġi rikonoxxut għax hu jisħoqlu li jiġi rikonoxxut u ma noqdux biss ngħidu iwa għandna bżonn ta' aktar carers imma raġuni għaliex m'għandniex aktar m'għandniex biżejjed carers u għaliex eh, il-paga mhijiex tajba l-kundizzjonijiet tax-xogħol mhumiex tajba. Jiena naf ħafna djar tal-anzjani, pereżempju fejn il-carers anki jekk huma għandhom shift twil ħafna irridu jħallsu għall-ikel tagħhom stess. Issa din hija xi ħaġa inkredibbli illi dar tal-anzjani tagħti ikel lill-residenti imma mbagħad il-personal tagħhom l-istaff il-carers tgħidilhom illi huma jridu jġibu l-ikel tagħhom. Il-carers iridu jġibu eh, xi sandwiches magħhom jew kellha ma jeklux. Irridu niftakru li dan spiss huwa marbut ma' paga minima dan it-tip ta' xogħol f'bosta stati membri U għalhekk huwa importanti illi aħna din eh, tuwa nindirizzawa blaqwa mod mhux biss f'termini ta' mistoqsija eh, orali imma wkoll fir-riżoluzzjoni. L-istess ħaġa applika l-abbuż fuq l-anzjani. L-abbuż fuq l-anzjani jrid jidħol ukoll fir-rapport tal-bidla demografika u naf li Thomas Mann qed jitrattaħ bħalissa suġġerimenti li intom għamiltu naħseb li importanti ħafna jiena lesta li naħdem magħkom fuq kull emenda għaliex naħseb li huwa importanti li l-istadju eh, inizjali, l-istadju tal-bidu ikun tajjeb mill-ewwel biex bekk mbagħad Thomas man ikun jista' jitkellem dwar kwistjonijiet aktar mifruxa fi rapporti tiegħu dwar il-bidla demografika. Grazzi ħafna ninsabu nofsija bil-qudiem il-votazzjoni ser issir fil-11 u naħseb tkun idea tajba li nieħdu break ta' nofsija palissa mbagħad narġaw nirritornaw għal 11 biex inkunu nistgħu nivvutaw. Grazzi. monta. Chers collègues, est-ce que je peux vous... Kollegi, jekk joġobkom, sibu postkom. On a pu rejoindre sa place. Kulħadd sa postu? Qabel ma nibdew bil-votazzjoni tagħna nixtieq li l-ewwel qabel kollox nippruvaw uh, il-magni biex naraw li kull ħaġa pil-karta tal-vot u illi kull grupp għandu il-rappreżentanti meħtieġa. Il-persuni l-aktar xirqa id-dakan ħalleħ fidejkom li taraw tajt il-President.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 u jider li issa votat persuna mill-grupp tas soċjalisti wis u għal grupp tal-PP hemm sitta żejda li votaw. Għalda daqstant naħseb illi fost il-persuni tal-PPE uh, dawn il-persuni żejda, pero issa araw intom min se jivvota u min mhux se jivvota u s-soċjalisti għandhom persuna żejda naħseb mhux se jkollhom problema illi uh, din il-persuna ma tivvotax. Bien. Est-ce que je peux demander au coordinateur... Euh, Nitlob l-koordinatur tal-PPE, eh, anzi nistaqsijom jek nistawx nkomplu bil-xol tana. Bien, maintenant je crois qu'il nous faut procéder. Euh, Tajb wis mela naħseb li nistgħu nibdew bil-voti. Jekk is-sur Ari jista' ipoġġi ħanamlu verifika oħra, votazzjoni miftuħa. Tout le monde a pu voter? Pour Kulħadd vote Le vote est clos et il nous reste deux PPE de trop. Je vois. Votazzjoni maluqa għanna zewċ membri missur EPP għanna Signora Rojtova li għada kif daħlet għanna tlet membri zejda għonek. Ġifri jek joġbok. Sur Eri, tista t-verifika minnu zejjet? Nimmaġina li din għandax taqsam ma sostituti.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 vera ma nix ninżemmin hawnhekk u niklirja l-affarijiet niċċara l-affarijiet jiena. Kollox sewi sarranġajna kollox eċċellenti mela jiena kuntenta. Mela, ħanerġgħu nippruvaw tal-aħħar. Mela, l-votazzjoni miftuħa. Tu le monde a Kulħadd ivvota? Voti klu. Mela votazzjoni magħluqa. Exceptionnellement, nous sommes Mela, issa għandna sitwazzjoni ideali. Mela, Tajb, wis nistaw naddu għal-voti. L-ewel rapport li għanna u d-dimna li rridu nivvotaw fuq huwa il-rapport ta' Sur Edith Bauer fuq l-organizzazzjoni tal-ħin ta' xogħol għal persuni li jaħdmu f'attività ta' trasport mobli. Għanna amenda 16-18 u daw ma favur li jirrifitaw il-proposta. Aħna konxi ta' dawn u ma identiċi għal-ekser nivvotaw fuq mod elettroniku, mela nivvotaw il-votazzjoni miftuħa. Tout le monde a pu voter? Kulħadd ivvota? Il-votazzjoni magħluqa. Mela, 49 mitfuqa, 30 favur, xejn kontra. 19 kontra, skużawni, xej astenzjonijiet. Mela, il-rapport ta' sinjura Edith Bauer maddiex.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 Mela, jekk joġobkom, għaw bil eda fejn intom, issa rridu nivvotaw fuq il-ċaħda tal-proposta, il-rifju tal-proposta tal-Komissjoni. Proposition legislativ el-mem. Rridu nivvotaw fuq il-proposta legislativa u kol. U din insibuha għafit mim tal-lista tal-voti kom. Iġifiri aħna issa Ser nkun il votaw Fu l-proposta leġislattiva hekk kif ġiet amendata. Il-votazzjoni miftuħa. Ceux qui sont en faveur Mela dawk li ma favur għal rifjut tal-proposta mnaħa tal-Kummissjoni. Is-Sinjura Harkin, niskuża ruħi, Sinjura President, minix minix ċerta fuq xi qed nivvotaw tisab spjega b'mod ċar iva hekk kont qed nagħmel għalkemm aħna qegħdin f'nofs il-votazzjoni mhux suppost waqafna l-vot. Aħna votajna fuq ir-rifjut tal-proposta leġislattiva minħat tal-Kummissjoni. Jiġifieri il rifjut tal-proposta leġislattiva minħat tal-Kummissjoni. Għalhekk aħna għandu jkollna vota ħari issa fuq il-labbozza riżoluzzjoni kollha kemmi bħala xaġa sħiħa u dan ifisser li għal dawk li huma kontra il-pożizzjoni tar-rapporter għandhom jivvutaw kontra. Bien. Alors, on va... Mela, tajjeb wis. Jina naħseb li hawnhekk kena xi taħwit u għalhekk irridu nippruvaw nerġgħu naraw l-affarijiet kif inhuma. Mela, itħarsu li l-lista tal-votazzjoni wara li tkunu ħaristu li l-emendi kollha li tresqu rigward il-rapport ta' Simina Bauer, issa jrid ikollna vot aħari fuq ir rapport bħala xaġa sħiħa kollu kemm hu u il-rapport ta' Senjura Bauer issa għatfadallu biss artiklu wieħed li huwa il rifjut tal-proposta tal-Kommissjoni. Dak huwa l-unika artiklu li fih. Allura s-sġurament tiegħi huwa dali ser ngħid. Irridu nivvutaw fuq il rapport tas sur ta' Senjura Bauer hekk kif ġi amendat. Taqblu miegħi? Kulħadd jaqbel? Mela l-votazzjoni miftuħa. Tout le monde a pu voter? Kulħadd ivvota? Le vote est clos. Votazzjoni magħluqa. 49 vot mitfuqa, 30 favur, 19 kontra u 9 astensjonijiet. Mela se ngħaddu għall aħħar vot li huwa l-vot aħari fuq la bozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva hekk kif ġiet amendata. U l-istess prinċipju japplika. Jekk intom favur ir refjut tal-proposta ta' Kommissjoni tridu tivvotaw favur dan. Mela votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Mela, hawnhekk għandna konferma tal-vot, kważi kważi l-istess ċifri. Mela, hawnhekk wasalna għall aħħar wasalna fit tmim tal-vot, issa naddu għall punt li jmiss, u unek għandna l-opinjoni minn kollega tas Sur Richard Howitt fuq id-drittijiet tal-bniedem, il-livelli soċjali u ambjentali fl-aftejn ta' kummerċ internazzjonali dinja opinjoni tal-Kumitat tal-Inter. Paragrafu wieħed amanda tnejn Missur sur Kassler. Votazzjoni favur, dak li huma favur kontra, astenzjonijiet maddiċ. Kompromess A, minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Je me vois l'amendement 3 de... Euh... Amenda Tlita, Mr. Higgins kompatibli minu favur, kontra, astenzjonijiet, irridu nivverifikaw din l-emenda tlieta b'mod automatiku mela votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa, maddiċ. 19 favur, 26 kontra, maddiċ. Issa naddu għal paragrafu 2, 5, tasur sur minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda 6, Renier minu favur kontra naħseb li għaddiet tajt il-President. Mela namlu verifika automatika ħalli nkunu żguri. Mela amenda 6, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 25 favur, 20 kontra. Astenzjoni waħda mela ddiet. Amenda 7, Sir Higgins, minnu favur, kontra, astenzjonijiet. Ma konniex ċari hawnhekk, nerġgħu nivverifikaw fuq amenda 7 mot automatiku, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 22 favur, 23 kontra, ma ditx? b'vot wieħed. Paragrafu 3 amenda 10 minn numru ta' awturi Lope Fontanier, Zaliba Bidigen. minnu favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Amenda 8 mir rapporter favur, kontra, astenzjonijiet, Naħseb għaddiet, pero niverifikaw b'mod automatika, t 8 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 26 favur 19 kontra. Mela għaddiet, mod ċari. 9 et 11 sont compatibles, je les mets donc au vote. Amenda 10 u 11 ma kompatibli mela nivvotaw fuqhom. Vot miftuħ, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. 11 is-Sinjura Harkin favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 4, amenda 12 rapporter favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Ħamsa minn da 15 u 16 daw ma tneħħiet għan nivutaw fuqhom fl-imkien favur kontra astenzjonijiet maddewx. Mela sannaddu il-vot ta' kompromess B minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 14 tista' nistgħu nivvotaw fuqha. Mela ddu għal votazzjoni tagħha, dawk favur, kontra, astensjonijiet, ddiċ. Bien. paragraf 6, euh, Paragrafu 6, amenda tsatax, is-Sur Higgins, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Amenda 20, Missur Kessler, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Amenda 20 terġa' tgħid il-President. Is-Sur Kessler, votazzjoni favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Kompromess ċem, nu favur, votazzjoni favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, tajt il-President. Paragraf 7, amendement de compromis D. Paragrafu 7, kompromess D, favur, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet, kompromess D għadda. Paragrafu 8, amenda 25, rapporter, favur, kontra, astenzjonijiet, rridu namlu verifika. Amenda 25, nifutaw. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 27 favur, 22 kontra, mela, din għaddiet. Naddu għal parti minna menda 26 mhix koperta minna menda 25 u li tinvolvi l-organizzazzjonijiet tal-komunità u rappreżentanti tal-ħaddiema. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Għamenda 27, Sur Renier. Dinja kompatibli. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. Amenda 28 taqa. Mela naddi għal paragrafu 9, amenda 29 Missur Kessler, Dinja tneħħija minu favur. Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Amenda 30 minnaħat rapporter minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda paragrafu 10, 32, Missur Kassler, minu, minu favur, kontra, astenzjonijiet, rridu namlu verifika, amenda 32. Tout le monde a pu voter? Kolħat vota. Votazzjoni maluqa. 20 favur, 29 kontra. Amenda 32 maddiċ. U jina minn zbal, tejt il-President, irridu nivvutaw kol fuq amenda 31 għalix ma waqax, mela nivvutaw fuq amenda 31 paragrafu 10, dawk ma favur, kontra, Astenzjoniet għaddiet. Paragrafu 10, amenda 33 għax nimxu fuq l-ordni normali, amenda 33, tgħid President. Għax amenda 33 ma ġietx adottata mela dawk favur? Kontra? Astenzjoniet għaddiet. Jekk joġobkom ollu jdejkom sew suppost. Amenda 34 minn Thomas Mann, dok favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Issa votaw fit-test sħiħ mod elettroniku. Kulħadd tivvota il-votazzjoni magħluqa. 24 favur, 21 kontra, 3 astenzjonijiet. Nifirħu l-rapporter. Mela, issa nistaw naddu għal vot tal-opinjoni fuq rapport ta' Sur Sarkas fuq applikazzjoni wahdina, proċedura ta' applikazzjoni wahdina għal residenti li jixtiequ jkollhom għal persuni li jixtiequ jaħdmu. Mela naddu għal amend 24 li din tresqet minn żewġ membri. Mela aħna din nivvotaw fuq amenda 24 mingħajr il-klim bl-Ingliż in the context of a paid relationship. Li huma meqjusa bħala inkompatibbli mal-responsabilta tal-kumitat tagħna meta nqisu il-kompetenza tal-Kumitat tal-Libe mela amenda 24 minar dan il-klim in the context of a paid relationship. Daw favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddiet. Rapporter. Jina. Sorry, jina xtaqt niċċara biss il-fat illi dan l-element jikluda u koll l-emenda 25 ta' Thomas Mann sa l-axħar paragrafu imma anki l-emenda 25 ta' Thomas Mann fl-artiklu 3. Grazzi. Merci de ces... Grazzi tassew ta' dik l-ispiegazzjoni mela jen votaw fuq kompromess A li kopri peremessa 12 u anki amenda 25 mis-surman, dawk li ma favur kompromess A. Kontra, astenzjonijiet, kompromess A għadda, għadda. Paragrafu 12, amenda 26, Missur Patrick, dawk favur. Kontra, astenzjonijiet, Naħseb li din għaddit pero jena għamlu verifika automatika. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kulħat vota, votazzjoni maluqa, 27 favur, 20 kontra, mela għaddiet. Amenda 27 mis sinjura Gruni, dawn huwa kompatibbli minn favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Amenda 5 minn rapporter taqa, mela naddu fuq amenda 6 minn ħata rapporter daw favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Iva, ħana nistaw namlu verifika fuq eh, amenda sitta per naħseb għanna maġġoranza. Il-votazzjoni miftuħa xorta waħda. Amenda sitta. Kolla tivvota votazzjoni maluqa. 20 favur, 28 kontra għandek raġun, Iva, ma Issa naddu għal-amenda 28 missun Ria Omen Ruten. Da favur? Kontra? Assenzjonijiet? Għaddiet. Amenda 29 missur Lambert din taqa. Amenda 8 minna ta' rapporter daw favur. Kontra astenzjoni ta' Amenda 30 mis Signora Meisner daw favur kontra astenzjonijiet għaddit. Amenda disa mir rapporter din taqa. Amenda 31 Missur Man dawk favur kontra astenzjonijiet din maddiċ. Amenda 32 mis-Sinjura Lambert dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. jani verifikaw fuq amenda 33 il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 20 vot favur, 28 kontra, mela. Mela, amenda 32 maddiċ. Point of order. Point of order, Signora Chair, inti qiegħed qiegħda tħares lejn nies li qegħdin jollu jdejhom għaliex ħarist ħafna lejk u dider qed tajt favur, votijiet favur, voturijiet kontra fil-waqt li tkun qed ħares l-isfel. U laqas biss tkun qed tagħti każ ehm, l Minħabba l-fat li inti diġaħad żewġ żbalji, tista' tagħti każ aktar jekk jogħġbok għal dak li qed jagħmlu l-membri? Grazzi tassew għal dak il-komment, jina bla dubju ser nżom dan il-punt f'moħħi. Amenda 10, naħa tar rapporter dawk favur kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Amenda 33. Missur Le Ayrik u 34 eh, Missur Lambert, dawn ma identiċi. Minu favur, kontra, astenzjonijiet, maddewx. Amenda 11 mir rapporter dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 12 minn rapporter u 35 missur Learik. għad biex nitneħħew, ħanamlu għan flimkim, daw favur kontra astenzjonijiet, ħana ħanamlu verifika automatika. Amenda 35 u amenda 12, il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa, 21 favur, 29 kontra. Dawk il-mendi ġew rifjutati, amenda 13 mir rapportier u 36 missur li għarik u oħrajn. Għal darboħra daw ma mendi biex jitneħħew daw favur, kontra, astenzjonijiet. Naħseb, għonek għanna l-istess maġġoranza per verifikaw. Da darba l-sistema tkun taħdem il-ġdid. Mela, Mela, tajt il-President, ħan verifikaw dawn iż-żewġ emendi u nivvotaw issa. Nivotazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. 26 favur, 20 kontra. Astenzjoni waħda. Pero um, wis soċjalisti qed jivvutaw, allura hawnhekk għandna 26 favur, 23 kontra u astenzjoni waħda. Les amendements 13 et Amenda 13 u 26 tajt iċ-ċer, 13 u 36 huma adottati. Donc le compromis tombe. E Il-kompromess B jaqa u għalek issa nistaw naddu għal votazzjoni fuq amendat 130 rapporter daw favur. Kontra. Astenzjoniet mux ċar. Amenda 38 votaw b'mod automatiku, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. 40 favur, 9 kontra, diċċara. 38 għaddiet, mela 14 issa mir rapporter dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 39 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 15 mir rapporter dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa l-premessi. Premessa 9, menda 16. L-istess bħal vot ta' qabel minajr dan il-klim in the context of a paid relationship, għax dawn missibli. Mela dawk favur għal-amenda 16. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda wieħed minn ħata rapporter dak ma' favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Amenda 17, missur li għarik, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Amenda 18, miss-sinjura Blinfikiċutit, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda 12 dinja koperta mill-kompromess A. Għalek naddu għal premessa 16 kompromess C, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. L-emendi l-oħra jaqaw għalek issa nistaw naddu għal premessa 16, naddu minnek għal emenda 22 nistaw nivutaw f'żewġ partijiet. L-ewwel parti il ħanivvotaw fuq dan il-kim EU law does with EU law. Mela dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni sezzjoni ta' test dawk favur. Normalment ir-rapporter ikun kontra dan. It-tieni votaw fuq it-tieni parti ta' test favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Is-Sinjura Owen Orden. Nasab ser nivutaw fuq l-ewwel amenda 23 fuq Sinjura Lambert dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Sinjura Owen Royden, jekk joġbok. Sinjura President, aħna minna zbal fil-grupp tal-IPP f'dak li għandu xieqsam ma' minn da' 13 aħna kena konna qbanna ma' sur sarka sur rapporter zohra li aħna ser nivvutaw kontra dan u dan għaliex aħna konna kontra oriġinarjament. U fin-negozjati waqt eh, il-kompromess jina qbilt li nivvutaw kontra, pero fuq il-lista ta' voti ma verifikajċ ħadżbal assumejt li kienet tajba U issa fuq il-lista ta' voti aħna kellna plus fuq il-lista tagħna, ġifri din l-amenda ġiet adottata. U din tneħħi it-test tal-Komissjoni, aħna ma nixtiequx li dan iseħħ. Ġifiri l mistoqsija u kif nistgħu insolvu din il-problema, nixtieq insaqsik u anki nistaqsi l kollegi tana biex ineħħu l-axħar vot aħħari sabiex bekk aħna nistaw nerġaw nirrepetu dan il-vot mill-ġdid.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 tini konsiderazzjoni u l-unika ħaġa nista' nagħmel hawnhekk u li forsi nissuġġerixxi li l-membri tal-kumitat jikkonsultaw bejnietom sabiex bekk naraw li ma jkunx hemm oġġezzjonijiet biex wieħed jerġa' jieħu l-vot mill-ġdid fuq amenda 13 u 36 u jekk ir-riżultat u differenti f'dak il-każ nivvutaw fuq kompromess B. Xfir dik il-proposta nixtieq nagħmel għalik. Rapporter forti tispjega dan kollu lill membri tal-kumitat. Iva, Signora President. Sabiex ikollna l-istess riżultat nistgħu l-ewwel net nivvutaw fuq il-kompromess u jekk dan jgħaddi l-emendi mbagħad jaqgħu. Lek forsi jemna nagħmlu għal mod differenti, b'mod ieħor. Però xorta waħda ħna smajna li l-grupp tal-IPP jagħmlu żball. Rapporter, jiena naqbel miegħek mija fil-mija Jina inħoss li emenda ta' kompromess għandhom jihdu priorità fuq l-oħrajn, pero hemm mod ieħor kif nistgħu nħarsu lejn l-affarijiet, forsi jekk ikun hemm amenda li wieħed irid jirrifjuta jew irid ineħħi t-test jipprevjeni l-kompromess jiġi votat fuq mill-ġdid. U għalhekk forsi l-kompromess jagħtem biex ibiddel it-tneħħija ta' klim. Pero aħna qegħdin f'nofs votazzjoni hawnhekk u jiena qed nifhem li inti taqbel taqblu li għandna nagħmlu dan il-vot mill-ġdid, Sinjura Ora Martin m'għandekx fejn titkellem mill-ġdid. Minħabba l-fatt li inti diġà tajnik il-kelma, għalhekk għandna ser nivvuta fuq amenda 13 u 36 u bad fuq kompromess B. Mela ħajkonna vot elettroniku fuq amenda 13 u 36. Tout le monde a pu voter le vote. Kulħadd tivvota l-votazzjoni magħluqa. Eh, din l-emenda hija adattata minn tmien persuni u miċħuda minn wieħed u werbajn persuna. Issa ngħaddu għal kompromess B. Nivvotaw b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa favur wieħed u erbajn erba' kontra u erba' astensjonijiet u hekk issa dan ukoll ġie adottat. Grazzi għal dan ix-xogħol kollettiv imma xorta waħda tixtieq titkellem. Iva, sinjura President, jiena nixtieq nirringrazzja lilek u lill-kollegi kollha tal-li kooperajtu magħna fuq dan eh, l-iżball li kien hemm. Imma jiena naħseb illi forsi stajna nivvotaw fuq il-kompromess l-ewwel u mbagħad fuq l-emendi kieku l-kompromess ma ġiex adottat. Jiena diġà eh, tkellimt fuq dan il-punt fit-teorija u tlabt il-segretarjat biex jistaqsu l-servizzi tal-plenarja kif il-kompromessi ikunu prezentati meta jkun hemm emenda ta' refute u imma meta e, e, e, wieħed jaħseb kemm hu rigoruż is-segretarjat jiena naqbel ma dak li qed tajt inti għaliex meta jkun hemm kompromess wieħed jista' jimmaġina li dan jeleb u jwaqqa il refjut li ikun ġi deċiż għabbażi ta' meta l-kompromess ma' jkunx eżista, ma' jekk il-servizzi legali tal- tal-Parlament Ewropew biex eh, jiverifikaw din l-interpretazzjoni ta' dan ir-regolament. Naddu għal vot finali rapporter forsi għamilt zbal, qed nagħmel zbal jiena, imma naħseb illi ma votajniex fuq l-emenda ta' 23. Iva, eh, votajna fuq imma jiena tajt il-kelma l sinjura Almen Reuten wara li konna votajna fuq l-emendi. Votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Favur 42, astensjoni vot kontra u seba astensjonijiet. Naħseb illi eh, nistgħu nifirħu l rapport Dans ce, dossier où nous sommes... Dans le dossier fejn aħna din fi proċedura assoċjata skont il-Komitat eh, uh, Libe, imbdew il-negozjati mal-Kunsil, u naħseb illi nistaw nistednu l-rapporter biex eh, jinaqat fin negozjati skont dan din l-opinjoni finali kif għadna kif adottajnija. u għalhekk nistgħu naħdmu flimkien fin-negozjati mal-Kunsill. Il-vot fuq il-punt 18 ġie pospost kif għadna li se nagħmlu l-bieraħ u issa nivotaw fuq ir-rapport tas-Sinjura Zimmer fuq it-tnaqqis tal-faqar u l-ħolqin tal impigi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Din hija opinjoni għal eh, Komitat tal-Iżvilupp. Paragrafu wieħed, emenda wieħed ta' Sinjura Delli favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda tnejn tal-istess awtur favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda tlieta ta' Sinjura Sippel dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda erba ta' Sinjura Delli favur kontra astensjonijiet maddeċ. Menda ħamsa ta' Sinjura Zimmer favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda sitta tal-istess persuna, Sinjura Zimmer favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda seba, Sinjura Zimmer favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda tminja, Sinjura Sipel favur kontra astensjonijiet għaddiet. Menda disa, Sinjura Jaroka dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 10, Sinjura Zimmer favur kontra sensjonijiet għaddiet. Emenda 11 tal-rapporter favur kontra sensjonijiet għaddiet. Emenda 12 ta' Signora Gruni dak favur kontra sensjonijiet għaddiet. Emenda 13 Signora Jaroka favur kontra s-sensjonijiet naħseb illi din ma għaddiċ imma se niċċekjaw. L-emenda 13 Kulħadd tivvota? Votazzjoni maluqa. Favur 24, 17 kontra. Għalek din l-emenda ġiet adottata. Naslu issa għall-emenda 14 ta' Signora Sipel dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 15, l-emenda 15 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 16 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Menda 17 dak favur kontra assenzjonijiet għaddit. Wara l-paragrafu 7, emenda 18 tal-istess eh, awtur, favur kontra astensjonijiet għaddit. emenda 19 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda 20 sa 27 nistaw nivvotaw fuqhom darba biss? Le. Mela, emenda 20 tar rapporter dak favur kontra astensjonijiet għaddiet 21 tar rapporter favur kontra astensjonijiet għaddiet 22 tal-istess awtur favur kontra astensjonijiet għaddiet 23 23 Emenda 23 Tridu tiċċekkjaw l-emenda 22 tajja pwiz ċekjaw tajt il-President. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 22 ta' Sinjura Zimmer. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa, 25 favur, 18 kontra għaddit. Emenda 23 ta' rapporter favur kontra assenzjonijiet għaddit, 24 tal-istess autur, favur kontra assenzjonijiet għaddiet, 25 l-istess awtur favur kontra assenzjonijiet għaddiet, Niċċekjaw fuq l-emenda 25 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 23 favur, 20 kontra, għaddiet maġġoranza zaħira, 26 dawk favur. Kontra, astensjonijiet għaddiet 27 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. U issa nivvotaw fuq l-opinjoni kollha kif inhi kif ġiet emendata Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 43 favur, ebda vot kontra, astensjoni waħda. Nifirħu l-rapporter. Bien. Euh, au point... Tajjeb, il, fuq il-punt 20 et uh, nivotaw fuq l-aspetti soċjali tal-impik tal-Europa uh, eh, 2020. L-emenda numru wieħed ta' Signora Linda favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 2 ta' Signora Linda favur kontra assenzjonijiet għaddiet nivvotaw fuq il-mistoqsija orali kollha kemmi dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet. U issa nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni paragrafu wieħed emenda 6 tas Sur Kabnoħ. Favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Nivvotaw fuq Xtaqtu li nivverifikaw fuq l-emenda 6? Tajjeb wis, votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 6. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. 17 favur, 25 kontra, astensjoni waħda din l-emenda maddiċ. Nivotaw fuq il-paragrafu wieħed b'emenda orali eh, prezentata mill-grupp tal-ħodor u ta' l-ALDE il-modifika tal-paragrafu wieħed dak favur kontra astensjonijiet għaddiet wara l-paragrafu 3 emenda numru 7 tas-sur Kabnoħ u eh, qed tiġi proposta emenda orali. Ebda oppożizzjoni mela din l-emenda kif ġiet emendata issa eh, se nivotaw fuqha favur kontra aħjar niċċekjaw tajt il-President. L-emenda seba kif ġiet emendata, kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa 37 favur, 6 kontra, 7 kontra. L-emenda 8 tas Sur Kabnoħ dawk favur, kontra, astensjonijiet ma' Paragrafu 4, emenda 9 ta' Sinjura Cornelis Turinen Eh, emenda orali qed ngħidu li l-klim amen iridu jkunu sostituiti mill-klim unimportant dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet war paragrafu 4 emenda 10 tal-istess awturi favur kontra astensjonijiet għaddiet war paragrafu 4 emenda 11 stess awturi favur kontra astensjonijiet għaddiet paragrafu 5 emenda ta' kompromess dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet uh, Paragrafu 6, ammenda ta' Signora Bizzotto, f'żewġ parti dawk li jaqblu jappruvaw l-ewwel parti sal-parti The Excellence of Practices and the Contents min jaqbel adottata deddi, fuq il-bqija ta' test dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 14 hija kompatibbli Dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Stess ħaġa l-emenda 15 ta' Sur Kabnoħ, dak favur kontra astensjonijiet niċċekjaw fuq l-emenda 15. Votazzjoni maluqa 26 favur, 17 kontra. L-emenda 15 għaddiet. Paragrafu 7 emmenda 17 ta' Sinjura Lin dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 18 Sinjura Hawkin favur kontra astensjonijiet għaddiet Paragrafu 7, emenda 19 ta' sinjuri Cornelissen u Turnen dak favur kontra stensjonijiet għaddiet. Paragrafu 8, emenda 20, signora Hawkin, favur kontra stensjonijiet għaddiet. Paragrafu 10, emenda ta' kompromess B, favur kontra stensjonijiet għaddiet. Paragrafu 12, emenda 23 ta' Signori Cornelli Senuturin in favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 14, emenda 24, ah, 15 anzi, 15, uh, 26. Għaddiet ukoll paragrafu 15, emenda 26 għad niċċekjaw fuq l-emenda 26. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. 23 favur 17 kontra l-emenda 26 għaddiet. L-emenda 27 tal-istess awtur favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 16, emenda 28 ta' Sinjura Lin favur kontra sanzjonijiet għaddiet. L-emenda 29 ta' Sinjura Hawkin huwa kompatibbli favur kontra sanzjonijiet Għaddiet paragrafu 17 emenda 30 ta' Signora Lin favur kontra astensjonijiet għaddiet paragrafu 18 emenda 31 ta' Signora Lien favur kontra astensjonijiet għaddiet 32 Signora Hawken huwa kompatibbli favur kontra Neċċekjaw. Emenda 32. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa 26 favur, 17 kontra għaddiet. Wara paragrafu 18 emenda 33 ta' Sinjuri Cornelison u Nims, f'żewġ partijiet nivota fuq l-ewwel parti. Invites the Council Combined Work and Training. Min jaqbel ma din l-ewwel parti? Għaddit, nivvotaw fuq it-tieni parti Il-bqija ta' l-emenda 33 favur kontra astensjonijiet għaddit ukoll. Wara l-paragrafu 18 emenda 34 tal-istess awturi favur kontra aħjar niċċakjaw fuq l-emenda 34 votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. 20 favur, 24 kontra maddiċ il-paragrafu 19, emenda 35 ta' Sinjur Kabnoħ, emenda li tħassar, favur, kontra, assenzjon maddeċ, l-emenda 36 Sinjura Linda, favur, kontra, għaddiet l-emenda 37 hija kompatibbli favur, kontra, astensjonijiet. Niċċekjaw tajt il-President. L-emenda 37, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa favur 20 kontra 23 m'għaddiċ. Emenda 38 tal-istess awturi dawk favur. Kontra. Anki fuq l-emenda 38 aħjar niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa favur 24 kontra 19 għaddit. 39 tal-istess awturi dawk favur kontra astensjoniet l-istess maġġoranza għaddiet emenda 40 da sur kabnoħ favur kontra astensjonijiet maddeċ 41 sinjura Lenn, dak favur kontra astensjonijiet għaddiet 42 sinjura Hawken favur kontra astensjonijiet għaddiet 43 ta' sinjuri Cornelis u Turinen dak favur kontra astensjonijiet għaddeċ. Wara l-paragrafu 24 emenda 44 tal-istess awturi dawk favur kontra astensjonijiet neċċekjaw. emenda 44 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maloqa favur 25 kontra 19 adottata b'maġġoranza wara paragrafu 24 l-emenda 45 ta' Signora Lin favur kontra astensjonijiet għaddiet paragrafu 25 emenda 47 li uh, emenda li tħassar fuq il-ġurisprudenza stabilita uh, min jaqbel ma' din l-emenda 47 favur kontra astensjonijiet ma' deċ Emenda ta' kompromess ċe dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Nassu għal paragrafu 26, emenda 56 ta' Sir Kabno favur kontra astensjonijiet maddeċ. 49 ta' Sinjura Lin dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 27 emenda 51 ta' Sir Kabno dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Menda 50, Sinjura Linda, favur. Kontra, stensjonijiet għaddit. 52 ta' Sinjura Hawken, dawk favur. Kontra, astensjonijiet. Għaddit, paragrafu 28, emenda 53 tara Sinjuri Cornel, Stenturun dawk favur. Kontra, astensjonijiet aħjar neċċekjaw tajt il-President fuq l-emenda 53. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa votaw favur 18 kontra 23 l-emenda 53 m'għaddiex. L-emenda 54 ta' Sinjura Linda u favur kontra astenzjonijiet għaddiet paragrafu 29 emenda 55 ta' Sinjura Bizzotto b'emenda orali ta' Sinjura Beres ti għajin nifsi ġifieri tajt il-President dawk favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekjaw. Emenda 55. Votazzjoni maluqa favur 40 kontra wieħed. L-emenda għaddit. Wara premessa B, emenda numru wieħed ta' Snuri Cornelis Senuturunin dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa C, emenda 2 sur kabnoħ dak favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda tlieta ta' Sinjuri Cornelison u Turunen fil-premessa ċe favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda erba tal-istess awturi favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda ħamsa tal-istess awturi dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Nivotaw issa fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni Sur Uri, jekk t tixtieq intervjeni? Jena nishtiq nisħaq wara il-vot illi aħna ma konniex naqblu illi dan tpoġġa fuq l-agenda ma jġobniex il-mod kif dan tpoġġa fuq l-agenda għal daqsant aħna se nivvotaw kontra. Signora President, Jiena se naqbel mal-maġġoranza tal-koordinaturi hija ideja tajba li l-Parlament jitkellem dwar l-aspetti soċjali tal-impjegi eh, tal-Ewropa l-2020 daqsant aħna se nivvotaw favur. Tajjeb wis. Għaw xaħat iktar li xtieq jagħti istruzzjonijiet lill membri tal-Kumitat mela nivvotaw b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa fuq it-test kollu kemm hu. Kulħadd ivota votazzjoni magħluqa favur 26, 16 kontra, żewġ astensjonijiet u għalhekk din ir-riżoluzzjoni għaddiet hekk il-votazzjoni tagħna hija mitmuma, nerġa' narakom fit-tlieta biex eh, niddiskutu il-linji gwida li hemm fir-rapport tas-sur Ori.